Mes chers collègues. Eżis kollegi. Ejjew nibdew bil-laqa tagħna. Għandna ġurnata twila qudiemna llum, għandna aġenda mimlija ta' żbajda. Kieġobkom, isktu ftit. Għambil ma nibdew bil-ħidma tagħna jiena nixtieq illi taħsbu dwar kollega tagħna li ħallina il-familja tal-Kumitat tal-Budget dan l-aħħar id-dispjaċija ħafna minħabba li ħallina l-kollega tagħna is-Sur Portax imma anke l-Onorevoli Ġiri Lavell ħallina ftit tal-jemilu. L-Onorevoli Havel kellu 54 sena kien membru tal-Grupp Soċjaldemokratiċi, president ta' delegazzjoni ċeka fih dan il-grupp tiegħu. Huwa kien ukoll viċi president ta' delegazzjoni a relazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Mar Rex Repubblika tal-Jugoslavja l macedonia Huwa kien membru wkoll tal-Kumitat tal-budget sfortunatament kellu marda serja f'dawn l-aħħar snin u ma setax jieħu sem mod regolari fil-laqat tagħna. Nissuġġerixxi illi Is-sur ferm jgħid kentejn dwar is-sur ħavel qabel ma nagħmlu minuta ta' silenzju, jur jekk jogħġbok. Iva, aħna rċevejna din l-aħbar bdiqa kbira illi ġuri ħavel miet il-ġimgħa l-oħra minħabba il-marda tiegħu u ma setax jaqbad ajruplan u ma setax jisieħeb hawnhekk fil-laqa fil-laqa tanna fi Brussell. Ma dejjem kien preżenti fi Strasburgu, tqajt miegħu il-ġimgħa l-oħra fi Strasburgu kien ma jiflax ħafna, imma kien għat għandu xaqta tama, imma sfortunatament l-affarijiet ma mxewx tajjeb. Huwa kien ex-Ministru tal-Ekonomija fir-Repubblika Ċeka, huwa kellu rwol importanti ħafna fir-Repubblika Ċeka meta kien hemm it-tranzizzjoni mill-komuniżmu huwa kellu l-ambizzjoni li kollu rwol importanti u kolla hawnhekk fih dan il-Parlament Ewropew. Iżda sfortunatament minħabba din il-marda kera tiegħu huwa ma setax ikollu dan ir-rwol li rrid li kollu fil-grupp tagħna huwa kien importanti huwa kellu għarfien speċjali tal-ekonomija huwa kien ukoll impenjat ħafna fir-rigward tal-kriżi finanzjarja u għena ħafna fir-rigward tal regolament finanzjarju. Kellu ambizzjoni tajba u kol Arfin, tajb immensa dawn il-kustjonijiet aħna nibatu l-kondoljanzi tagħna lill-familja u lill-ħbieb tiegħu grazzi. Grazzi Goran. Ovvjament aħna il-kol nibatu l-kondoljanzi tiegħu u is-sens ta' diqa kbira tagħna lill qraba tiegħu. Issa nissuġġerixxi illi nagħmlu minuta ta' silenzju, sinjuri. Neringrazzjakom tassew. Għandi aħbar oħra għalikom. Dinja fuq nota pozittiva għanna membru ġdid, is-sur Nil Storvas, illi qed jieħu post il-kollega, l-ex-kollega tagħna Karl Haglung, illi sar Ministru tad-Difiża ġewwa pajjiżu. Natik merħba, diġal tqajt miegħek darboħra. Il-kollega ħaglund kien koordinaturi, koordinatur għal grupp tal-liberali. U issa ġie maħtur Ministru tad-Difiża. F'pajjiżi fejn eh, u għandu eta li f'pajjiżi meta jkollok dik l-età bil kem għandek eh, ċans tivvota, għandek dritt tivvota. vota Walakin nixtieq nifraħlu għal dan il-mandat eh, ġdid tiegħu, din ir-responsabilità ġdida tiegħu. Qed jgħidu li l-Viċi President ukoll George Lyon ukoll għandu problema ta' saħħa, problema ċkejkna marbuta mal-qalb, huwa bħalissa jinsab fl-isptar u ma jistax jattendi ser nibatulu fejqan ta' malajr fisem il-komitat tagħna. Din hija sena pjuttost stramba jidher li x-xitwa ma trix tħallina u din qed ikoll effett fuq il-burdata tagħna, fuq il-moral tagħna. Iżda ejjew inkunu xi ftit aktar pożittivi u nibdew bl-aġenda tagħna. Għandna l-adozzjoni tal-aġenda bħala l-ewwel punt jekk taqblu nadottaw l-aġenda mill-ewwel. Nixtieq ngħidilkom ukoll li ċertu punti illi kienu pjanati għall-aġenda tagħna ser ikonna għom. Ser ngħidilkom aktar dwar dan e kif tipproċedi l-laqa. Issa l-avviżi tal-President. il kol jinsabu fil-Kobu News u suppost li dawn l-avviżi diġa waslulkom u ma disponibli wkoll fuq l-internet. Il-laqa tal-lum nixtieq infakkarkom illi qed tixxandar fuq l-internet. Punt numru 3, provazzjoni tal-minuti tal-laqa, il-minuti tal-laqa tal-10 ta' Mejju ma nistgħux nadottawhom għaliex ma tqasmux fil-ħin Iżda il-minuti tal-31 ta' Mejju huma disponibbli u jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet sal aħħar ta' din il-laqa nistgħu nikkonsidraw il-muniti il-minuti tal-laqa tal-31 ta' Mejju bħala aċċettati, adottati. Issa, fit-tlieta l-lum wara nofsinhar ser ikun hemm il-laqa annwali ma' trojka, mal-presidenza tal-Aġenziji Eżekuttivi tal-Unjoni Ewropea. Il-membri ta' Trojka diġa huma preżenti fil-Kamra u anke membri mill-Aġenziji l-oħra b'mod partikolari dawk illi huma involuti fi kwistjonijiet budġetarji. Għal daqstant nilqakom hawnhekk fostna id-dibattitu tagħna ser ikun illum wara nofsinhar fit-tlieta. Issa nipproponi illi naddu għal punt numru 6 fuq l-agenda tagħna. Budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Issa ser ngħid l-ewwel kemtejn dwar punt numru 5 illi huwa la bozz ta' budget għal 2000. U 13 u aħbarijiet mit-trilogu illi kellna fid-disa ta' Lulju Din il-laqa ta' trilogu seħħet fil-9 ta' Lulju u seħħet wara li kien hemm vot indikattiv fiħdan il-Kumitat tal-Budgets tal-Kunsill. U qabel il-laqa, qabel il-vot f'Koreper illi sar il-biraħ fil-ħodu. U dan il-vot sar taħt ċirkostanzi ta' sew strambi, ek jidir li jena. Qabel ma natikom il-femiet tiegħi jiena nixtieq nitlob li rapporters biex jgħidulna x'jaħsbu dwar l-avvenimenti li kien hemm dal-aħħar fir-rigward ta' trilogu. Giovanni jekk jogħġbuk. Grazie, Presidente. Grazie, President. Il-trilogu ta' din il-ġimgħa tad-9 ta' Lulju beda l-istigmatizzazzjoni minnaħa tagħna. Għaliex kien hemm min illi karatterizzaw id-deċiżjonijiet fih dan il-Kunsill u bekk aħna bekk il-Kunsill ma setax ikun preżenti b'mandat politiku sħiħ. Infatti, aħna minnaħa tagħna kellna mandat ċaru tont għat trilogu illi kien ġej minn deċiżjoni tal-Komitat tal-Budget u b'mod partikolari eh, minn vot sħiħ mill-plenarja 540 vot favur għal dan il-mandat ta' trilogu iżda minna l-oħra kien hemm qari tekniku illi għamel il-kombud imma ma kienx hemm deċiżjoni la tal-koreper u sqanqas tal-Kunsill għall affarijiet ġenerali għaldastant ir-rappreżentanza tal-Kunsill fit-trilogu. Fil-verità, ma kellix mandat għat-trilogu. Aħna fiħdan it-trilogu sħaqna dwar il-prioritajiet, e kif aħna narawhom fil-mandat, imma aħna sħaqna wkoll illi kien hemm aġir tal-Kunsill illi ma kienx f'konformità mal-konklużjonijiet tal-laqa tal-konċilazzjoni tas-sena l-oħra. Aħna flimkien konna deċidejna li nagħmlu monitoraġġ tal-ħlasijiet xi ħaġa li fil-verità mbagħad ma kienx possibbli li ssir għaliex fil-laqa dwar il-ħlasijiet kien hemm eh, preżenti il-Kummissjoni biss u il-Kunsill u l-Presidenza Daniza ma rridux jieħdu sem. Dana minni biex aħna nevitaw illi. Il-punt ta' tluq għal konċiljazzjoni ta' dis-sena dwar il-budget tal-2013 laqat ikunu differenti fost iż-żewġ awtoritajiet tal-budget iġifieri il-Kunsill u l-Parlament. Il-qari li għamel il-Kunsill fuq livell ta' kombut u l-bieraħ Imbagħad ġiet konfermata mill-vot tal-Koreper dan huwa qari illi iwaqqaf il-livell ta' ħlasijiet, iż-żieda fil-livell ta' ħlasijiet fir rigward tal-budget tal-2012 għal 2.79% u iżid fir rigward tal-budget tas-sena l-oħra iżid l-impenji għal 1.27%. Dan il-qari ovvjament fil-rigward tal-mandat tal-parlament jidilli illi meta mqabbel ma dan il-mandat mhuwiex biżejjed biex jiggarantixxi il-prioritajiet Ewropej u dawk tal-Parlament. Apparti minn hekk, fl-ambitu ta' trilogu fl-interventi tiegħi u anke fl-interventi tal-President Lamassur aħna sħaqna illi memx bil bejn il-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' 28 u 29 ta' Ġunju u dik li kienet dak li kien il-qari illi għamel il-kombut il-qari tal-budget. Infatti rajna kif il-Kunsill fit-28 u fit-29 ikkonkluda il-ħidmit tiegħu u qal li biex noħorġu mill-kriżi għandna bżonn ta' aktar Ewropa. U dan il-perspettiva tagħna ifisser rwol b'saħħtu tal-budget Ewropew għad kabbir u għall-iżvilupp. Huwa konkluda billi qal illi kien hemm riżorsi ġodda. U kien hemm riżorsi konsistenti għad kabbir. Iżda minnaħa l-oħra, il-konklużjonijiet tal-qari tal-kombut u l-bieraħ tal-koroper jidru biċċar illi huma differenti għaliex memx dan l-impenn akbar favur il-budget Ewropew għal tkabbir u l-iżvilupp dan maħniex narawh fir-rigward tal-impenji u lanqas fir-rigward tal-ħlasijiet. Għal dastant jider biċar hawnhekk illi hawn problemi bil-qari minna l-oħra il-qari tal-kombut huwa f'kuntrast mal-filosofija tal-Kunsill għaliex il-tnaqqis u madwar l-intestatura numru wieħed it-kabbir u l-iżvilupp, ġifiri l-kompetittività, ir-riċerka. L-intestatura wieħed B, ġifiri politika tal-koezjoni, u koll l-intestatura 2 u b'mod konsistenti anke l-intestatura erba, iġifiri dik tal-politika tal-viċinat. Ovvjament, edin naraw biċċara unek illi. Frigwar ta' dan il-qari, naħseb illi il-parlament huwa xi ftit sorpris, għaliex aħna dejjem qegħdin nitkellmu dwar il-priorità tagħna. Tiftakru l-linji gwida tagħna u tal-Kunsill illi kienu jisħu dwar it kabbir u l izvilup bħala priorità politika għal budget tal-2013. Imma minna l-oħra qegħdin naraw it-tnaqqis f'dawn l-intestaturi fejn fuqhom huma maffokati l-inizjattivi u l-programmi li jistgħu jiddeterminaw ir-riċerka u l-iżvilupp fil- stqarrija, stqarrijiet tal-istampa illi għamilna mal-president la masur aħna sħaqna dwar dawn il-differenzi u edna kif il-ħtiġijiet għal budget Ewropew huma differenti. U għalek naħseb illi fħidmietna matul ix-xhur illi ġejjin Biex namlu din il-ħidma aħna neħtieġu posta kjarifiki. Irridu elementi ġodda. Għaliex jekk il-priorità illi ġew espressi fil-livell tal-Kunsill huma dejjem dawk ta' tkabbir u tal-iżvilupp, ser ikun hemm bżonn ta' deċiżjonijiet anke f'rigward rigward tal-budget minnaħa tal-Kunsill, illi f'dan il-waqt maħniex narawhom dawn id-deċiżjonijiet. Il-Koreper il-bieraħ approva il deċiżjoni il-proposta li għamlet li għamel il-Komitat tal-Budget tal-Kunsil kien hemm tlet voti kontra ta' tlet pajjiżi kontributuri netti iġifiri il-vot kontra tal-Renju Unit, il-vot kontra tal-Olanda u l-vot kontra tal-Iżvezja. Kien hemm astensjoni minnaħa tal-Awstrija u jidher illi kienem xi dikjarazzjonijiet interni illi issa naraw kif ser jiġu esternati fih dan il-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali, imma dan is-sinjal ta' firdiet interni fih dan il-Kunsil ta' pożizzjoni mhux ċara u ta' skizofrenija, sinjal ta' skizofrenija, naġan tenni, skizofrenija. Għalix fih dan il-Kunsil maħnix nifmu miex jifmu xet jagħmel il-kombut fil rigward ta' dawk illi qed imessu il-Kunsill qed jagħmlu u ddeċidew dawk il-kapijiet ta' stat jidher illi qabdu żewġ toroq differenti. U hawnhekk id-dibattitu ser narawh jitwetta fil-jiem li ġejjin u nittama anke qabel il-Kunsill Affarijiet Ġenerali jieħu deċiżjoni. Hemm xi ħaġa waħda li hija ċerta, illi fl-aħħar ta' trilogu ta' disa ta' Lulju aħna mill-Kunsill ksibna id-disponibilità li huma lesti illi jieħdu sem flaqa oħra konġunta dwar il-ħlasijiet illi ser issir wara il-waqfa tas-sajf u hemmhekk ser ikun hemm il-preżenza tal-Kunsill illi huwa element indispensabbli biex aħna ikonna punt ta' tluq bażi ta' tluq komuni għal fażi biex naslu għal fażi ta' konċiljazzjoni. Imbagħad minnaħa l-oħra aħna ksibna dikjarazzjoni konġunta bil-miktub illi issa naraw kif ser titwettaq fil-verità fil-jiem li ġejjin. Grazzi. Grazzi Giovanni. Derek. Yeah, uh, thank you, Chair. I can be uh, quite brief. Grazzi, President. Jina ser nżon fil-qosor. Nasib is-sur Lavija għal tajjeb kif insabu l-affarijiet, jena nishtiq nitkellem dwar intestatura ħamsa u kol jena xsibt illi trilogu kien immexxi b'mod interessanti. Issa, wara r-riżultat, bħala riżultat tal-laqa għanna xsibijiet aħjar dwar l-istituzzjonijiet issa qegħdin jgħidu li jridu l-istituzzjonijiet kollha apparti l-Parlament Ewropew illi jifrizaw il-budget tagħhom sal-2013 il-Parlament għandu dan il-Gentleman's Agreement magħhom ovvjament ma missewx il-budget tagħna. Huma qegħdin jissuġġerixxu li jkun hemm friżar tal-budget amministrativ għal-2013. kol għallu biex jitnaqqas eh, f'intestatura 5 minn 3.5% l-1.47% imma l-Konsil ma nkludix iż ta' 1.7% fis-salarji għaliex dan jgħat qoddim il-qorti bħalissa imma wis probabli serin jitilfu u fil-ġejjeni ser ikonna nsibuhom dawn il-1.7 mija U fit-trilogu għallu li jridu jinkludu dawn il-1.7 fil-mija. Punti uħar li għamilna fit-trilogu dwar il-budget ta' sezzjonijiet l-oħra u li irridu nħarsu lejn kull istituzzjoni b'mod individwali. U għalek naraw li kull istituzzjoni hija differenti, kulħadd għandu ħtiġijiet differenti. U ovvjament ma rridux nagħmlu proibizzjoni fuq kulħadd imma ngħidu illi aħjar naraw kull istituzzjoni b'mod individwali. Din hija xi ħaġa li aħna ovvjament hekk xaqna nagħmlu bħala kumitat tal-baġit. Salvador Garigas. Grazie Grazzi President. Jina naħseb li dawn l-istqarrijiet mill-Kunsill fi stadju daqsek bikri fit-dibattitu tal-budget fix-xar tal-Ulju fejn qed jgħidu illi ma jridux illi jżidu l-pagamenti biktar minn 2.7% jiena naħseb illi din hija ħaġa żbaljata kieku aħna għadna l-istess ħaġa, il-negozjati kienu jifqu u kien ikun hemm estensjoni tal-budget tal-2012. Din hija prassi ħażina min-naħa tal-Kunsill hija strateġija li qed tiblokka qed waqaf l-affarijiet u kif qal ir-rapporter din tikkontradiċi il-ftejimiet illi il-Kunsill qabel dwarhom fid-29 ta' Ġunju jiena naħseb illi l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu hawnhekk huwa li ma narfux hija li ma narfux dawn il-sqarrijiet tal-Kunsill dwar 2.79 u inkomplu bil-ħidma li diġà bdejna, iġifieri. Nappellaw għal aktar tarif minnaħa tal-Kunsill u l-Kummissjoni b'mod partikolari l-Kunsill aħna rridu nistaqsuhom x'jaħseb il-Kumitat tal-Budgets fil-Kunsill dwar l-implikazzjonijiet ta' zieda ta' 2.7% fil-pagamenti u x'effett ser ikollu fuq il-linji budgetarji prioritarji għal-Kunsill. Dawn għandhom jiġu finanzjati biex jira biex inniedu il-pakket ta' tkabbir. Hemm xi ħaġa waħda li rridu nieħdu mingħand il-Kunsill. Għanna laqa dwar il-pagament f'Settembru mal-Kunsill u mal-Kummissjoni. U hemmhekk din il-laqa dwar il-pagamenti irridu nagħmlu progress għaliex jekk le jiena ma nafx kif nistgħu nilħu ftejjim f'Novembru mal-Kunsill. Jider illi hemm xi delegazzjonijiet fil-Kunsill illi jaħsbu illi ser ikun hemm tnaqqis enormi fil-budget illi nqabel inqablu f'dawn l-aħħar tliet xhur huma ma jridux immorru lil fil-mija bħala żieda huma jaħsbu li l-proposti tal-Kummissjoni diġà fihom biżejjed għall-impenji tal-budget għall kopertura ta' dawn l-impenji. Isser dan nisimgħu nant il-Kummissjoni hawnhekk Neħtieġu aktar dettalji minnaħa tal-Kummissjoni u dak li qed tipproponi Min issa sal-aħħar tas-sena. Neħtieġu dan it-tarif biex naraw jekk nistgħux nilħqu ftejim fil-Kunsill dwar il-livell ta' pagamenti illi ikun aktar minn 2.79%. Dan jista' jkun f'konformità ma' dak illi ġi propost mill-Kummissjoni. Jekk il-Kummissjoni forsi tatina aktar informazzjoni dwar l-impenji jekk mhumiex daqshekk għali, naħseb il iva nistgħu nsibu ftehim. Grazzi Helga Truppel. Grazzi li żewġ relaturi tagħna. Għandi ngħid li l-proposta tal-Kunsill mhix eh, ħaġa li ma kienx mistennija, iżda hija ħażina. Jiena naqbel mal-rapporturi tagħna u anke mal-, mal ma' Salvador, meta tqabbel il-figuri bis 2.7 2.79 fil-mija għal-Komissjoni 6.8 fil-mija nafu li fil-6.8 fil-mija fil-dibattitu Għawnek dana jider li ħafna iżda meta mqabbel ma dak li li intqal mill-istati membri li jixtiequ jaraw huma kien fil-fatt approċ kaut minnaħa tal-Kummissjoni u dik kienet irraġuni raġuni illa li xina ġustifikajt din iż-żieda proposta mill komissjoni Aħna qed naraw approċ politiku eh, tradizzjonali fil-Kunsill Eh, naqqas l-inti t ehm, titlu wieħed għaf rigward il-politika ta' tkabbir, tkabbir inklusiv fil-kompetizzjoni, kapitu ta' dak li nixtiqu naraw eh, politikament. Situazzjoni politika stramba ħafna, għandi najt. Salvator qal, jekk menx progress ma jisax ikun hemm qbil dwar il-budget tal-2013 Jina naqbel 100% ma dan. Iżda naħseb li għanna nmorru iżjed il font iżjed li l minn dan. Peress li kena eh, situazzjoni fħarifa u fil-xitwa li konna negozjaw fuq l-2013 u dwar l-MFF. Jider bitċar li minn punt strateġiku rridu irridu naqdu żewġ sfidi politiċi jekk ikonna riżultati ħżiena fuq il-budget l-2013 nistgħu naqblu illi se jkun hemm sitwazzjoni ħażina fir-rigward tan-negozjati tal-MFF. U ċifri li nixtiequ narawhom fir-rigward tal-budget l-2013 u l-budget tagħna li ġie fodat iżjed minn 500 vot fil-plenarja, iċ-ċifri tal-2013 u l irridu nżidu l-5%. Irridu niddiskutu jekk ma jkunx hemm titjib reali kif intqal minn Salvador, aħna rridu nkunu lessi ngħidu le. Dik hija l-unika lodda li għandna biex il-Kunsill eh, jimmira l-pożizzjoni qawwija. Jekk dan mhuwiex ċar ma nistax ninnegozjaw ehm, bil-qawwa kollha tagħna. Nixtieq nisma' l opinjoni tal-kollegi tagħna eh, tiegħi dwar l-istrateġija politika. Nixtieq inkun naf eh, x'qed jingħad mill-Kummissjoni bħalissa peress li rridu naraw x'inhu l-impatt reali eh, skont il-figuri għam mill konsil iżda fl-opinjoni tagħna kif kif bħalissa aħna qed nirriskjaw li semwaqgħu il-ċifri għal riċerka u l-iżvilupp. U f'ħafna affarijiet li aħna nikkonsidraw importanti ħafna. Mill-banda l-oħra, jiena naf li intkom intkom tal-istess opinjoni, iżda aħna se nżommu mal-opinjoni, jekk nżommu mal-opinjoni tal-Kunsill fil-ħlasi tal-inte, dan għal fisser li tal-liter sen waqqaw sen naqsu il ċifri għal programmi ta' riċerka u dika miex fl-interess tagħna għax nixtiequ naraw eh, strateġija ambizjuża għal ġejjini tal-Unjoni Ewropea. Bekk għandna niddiskutu x'inhuma il-limiti massimi tagħna eh, x'se jkun ta' titjib eh, biżejjed u jekk le aħna nkunu għandna nkunu lessi ngħidu le. Grazzi. Grazzi. Helga. jidher li l bicċa kbira tal-grupp hawnhekk jaqbel ma dak li ġara fil-Kunsill, it-trialogu li kellna ma kien bebda mod ma kien produttiv. Iżda eh, is-soltu ma tantx nagħmlu progress fl-ulju. Aħna nixtiequ illi naqblu dwar dawn il-dikjarazzjonijiet il dikjarazzjonijiet mill kunsill Naħseb illi l-ħaġa li żiet pożittiva li ħarġet mill-laqa mal-Kunsill kienet illi il-Kunsill tana eh, xi pjanijiet għal wara s-sajf qed eh, se nkomplu niddiskutu il-pagamenti mal-Kummissjoni wara s-sajf dwar iż-żewġ punti taħt 2.79% żidiet fil-pagamenti massimo. Dawn mhumiex sodisfaċenti għal dan il-Kumitat u laqas parlament Nasab il-Kunsill irid jitkellem biċ-ċar issa u jgħid lil min mhux se jħallas jekk se jaqta' 5 biljun euro f'pagamenti. Dawn huma flejs li mhux se jħallashom bekk għanna insaqsu l-Konsil li ma proġetti se jinqataw. Li ma ti proponi li mux se jħallas l-Erasmus, l-Universitajiet, l-Riċerki, l-Izvilup, Setkun. tkun? F'dan il-kas, irridu niddeċidu wkoll x'se tkun l-istrateġija tagħna. Għanna inkunu lesti ngħidu l-Kunsill Iva, jekk inti se żid fil-mija, aħna kif se nallokaw iż fil-pagamenti eh, se tagħmel hekk f'kull f'kull qasam jew f'xi qasam partikolari bħal pereżempju il-finanzjament tal-kożjoni. U dan huwa bażiku għal ċerti pajjiżi, żgur li għal pajjiżi u anke għal Franza pereżempju u anke għal oħrajn. Dan jfisser li xi xie xi oqsma mhumiex se jirċievu dak li jkunu qed jistennew. Naħseb li bħalissa ninstabu sitwazzjoni assurda mal-Kunsill. Maħniex se niksbu iżjed minn 2.79% iżda l-Kunsill mhux se jgħid se jkunu l-konsekwenzi dwar dan. Għanna ħafna xogħol illi jrid isir fil-gwatta negozjati iżda għandna bżonn ta' xi informazzjoni eh, ċara u serja issa mill-Kunsill jekk huma se jżommu ma' 2.7 fil-mija aħna rridu nkellimhom eh, dwar fej se jaqtaw il-finanzjament l-agrikoltura, il-kategorija wieħed A. Sakemm niksbu dawn il-risposti mill-Kunsil aħna ma nafux nistgħu nagħmlu hawnhekk fil-Parlament dwar dan. Grazzi. Il-kelim li jmiss jiena kuntent li qed nisma' li hemm għaqda bejn il-gruppi politiċi dwar dawn il-kwistjonijiet il-Konsil kienet jaħdem fuq il-budget Ewropew u reazzjoni tagħna għal dan il-budget miex kwistjoni illi għandha taqa' taħt il-politika partiġana. F'ħafna osma aħna qed id-de Europanizzazzjoni tal-dakollu il-komitati se jaraw li danas qed jiġri eh, fil-qasam tal-kompetenza tagħhom in partikolari rajna fil-rigward tal-Home Affairs fix-Schengen eh, fl-affarijiet tal-intern fix-Schengen u eh, wasal iż-żmien żgur li biex nibatu messaġġ. ċawnek maħniex qed nitkellmu dwar il-flejjes ta' xi ħanut li biħi ċips Il-rapporters għandhom l-appoċ sħiħ tiegħi fil-mod kif qed jaħdmu fuq dan, naħseb illi dak li ntqal mill-kollega Trupa kien korrett fil-rigward tal-istrateġija. Importanti li niddiskutu dan flimkien, flimkien ma' xadda reporters biex ma narawx li l-istrateġija biex nizguraw li din l-istrateġija ma tfallix din is-sena rajna xieġri jekk ma jkollokx biżejjed eh, flus fil-budget fil oriġinarju, jkollok bżonn ta' supplement imbagħad li temenda l-budget. Eh, fi żminijiet li qed ngħaddu minnhom bħalissa għandna nibatu messaġġ lil għandna nkunu konxi li nibatu għandna nibatu eh, messaġġ lill popolazzjoni li popolazzjonijiet li l-Unjoni Ewropea tista' twettaq l-impenji tagħha inkella dina tkun l-ar ħaġa li tista' ssir għall-Unjoni Ewropea speċjalment bħalissa. Jina ma nistax nifhem il-reazzjoni tal-Kunsill, aħna ddefinixxejna l-prioritajiet fil-Parlament u għamilna hekk maġġoranza eh, kbira. Irridu nifmu illi il ir-rabta diretta mal-qafas multi għal-tijanwali ma nistax nevitawx. F'Settembru jekk se nibqa' għaddejjin ħadd ma jista' ħat ma jkun jista' jakkużana illi aħna fil-Parlament ma kenniex l-approċċ xira. jiena konvint li nistaw nibatu dan il-messagġ bitċar l parlament illi jekk hemm falliment f'ċerti punti u jekk ikonna innaqsu risorsi li morru direttament lill istati membri għanna nibatu l-messagġar dwar eh, tamilu it-tort. Aħna, flimkien mal-Komissjoni, prezentajna proposta realistika għandi najt illi nishtiq li illi eh, dawn il-negozjati ma jibqawx għaddejjina jisna tista' niftħu ħanut fis-soqaw. Grazzi ħafna. Grazzi l-Alexander. Onorevoli Susa. Grazie ħafna pala rappresentant tal-grupp. Kif int qal mill-rappresentant tal-grupp? Ija ta' ħasra u eh, ta' kundanna dan il- dan il- din il-pozizjoni tal-Konsil fi rigward ta' 2.79% għal pagamenti. Speċjalment meta l-Komissjoni qed tipproponi 6.8% għal darboħra jidher illi l-vitmi se jkunu dejjem ikunu l-istess il-programmi tal-qat, l-iżviluppi, il-programmi għal-riċerka u eh, proġetti ta' kull tip. U dan l kontra u kontraditorju ma l-attitudni tal-Konsil ta' qabel meta il-Konsil kienet jisejħa l-Iżjed Ewropa. Nasab li l-pozizjoni tal-Konsilu hija ridikola u dina se tintaraf mill-poplu tal-Europa. Nasbu li l-Parlament mandux jaċċetta din proposta għal 2.8% hija inadegwata. U żgur li se twassal għal budget supplementari iżjed tard jekk ikonna livelli bħal dawn ta' pagamenti, dana se jwassal għal biex il-problemi fl-Ewropa se jduru għall-ar. Grazzi ħafna. Mela, ftit kommenti naħati tiegħi. Nista' nara li għandna konsensus kbir f'dan il-Kumitat tal-Budget. Issa jidher illi l-Kunsill Ewropew ta' 28 u 29 ta' ġunju introduċa żewġ aspetti importanti ħafna. Deċiżjonijiet importanti ħafna li se jkollhom impatt fuq il-budget il tal-2013. L-ewwel deċiżjoni hija li l-Kunsill Ewropew ikkonferma l-iskeda li xtaqgħu jaraw għall-adozzjoni tal- Eh, tal-qafas eh, budgetarju multianwali kif ukoll ir-regolamenti kollha tal-finanzi eh, skont il-budget u l-iskadenza hija Diċembru tal-2012. Dan jfisser illi l-iskeda ta' negozjati għal budget tal-2013 U il-qafas budgetarju multianwali fil-fat eh, se jiġu fl-istess min u fil-ħarifa se naraw kif se naħdmu f'din situazzjoni. Irridu nżommu f'moħna li votazzjoni li tista' ssir fuq kwistjoni waħda nija eh, jista' jkollha ehm, xi effetti fuq il-votazzjoni tal-oħra fil-Kunsill Ewropew il-Kunsill Ewropew um, tenna dak li jintqal mill-rapporter u mill kellema u punt importanti, dan huwa punt importanti, il-Kunsill Ewropew adotta eh, dikjerazzjoni politika magħrufa bħala il-Growth eh, Compact. Dan huwa aspett simmetriku eh, mal-patt fiskali. Hemm differenza legali li l-patt fiskali huwa trattat waqt li l Compact Growth huwa dikjarazzjoni politika mill-Kunsill. Hawnhekk il-Kunsill jiddikjara r-rieda tiegħu illi illi izom 130 biljun euro u izom din is-somma addizzjonali biex jappoġġa il-tkabbir ekonomiku. U, u jagħti dettalji dwar kif se jħallsu dan il-flejes kollha. Jgħidu li dan għandu jsir appropriazzjonijiet um, u 55 biljun għal euro għal miżjuda għal fondi strutturali dawna għandhom jiġu immirati mill-ġdid għal proġetti favorevoli għad kabbir, kompetitività u għal specialment għal għad kabbir um, bil-ħeffa. Imma għanna trialogu mbagħad. Dana sar il-ġurnata fil-ġurnata wara il-laqa tal-kombod. Dina saret taħt il-prezidenza tal-Ministru tal ta' Finanzi Ċipriot. Waqt dan it-triologu aħna rajna illi eh, eh, safej konċerna il-Ministru tal-Finanzi il-deċizjoni tal-Konsil Ewropew ma teħiċ in konsiderazzjoni bebda mod Dana eh, kien eh, sorpriz għalina u aħna edna ek u edna ek permessa komunikat u r-rapporter tana Giovanni dikjara dana anke fl-istampa. Jiena tlabt il-Konsil u il-Komissjoni jiena tlabt il-Komissarju Lombozzi kif interpretaw id-deċiżjoni tal-Konsil Ewropew u eh, dawna x'kienu l-appropriazzjonijiet jew il-krediti, speċjalment il-55 biljun għal fondi strutturali jiena saqsejt u għet li smajna mill-Kunsil Ewropew għax xiftit minna konna hemmhekk fil-plenarja tal-Parlament Eh, nhar it-tlieta fil-Parlament meta l-President Van Rompuy ġie fil-Parlament biex jirrapporta dwar il-xogħol eh, tal-Kunsill Ewropew. Aħna konna kontenti li smajna dal il-President Barroso indika li 20 biljun euro tal-kreditu għall-fondi strettorali jistaw jirġaw jiġu mirati għall-użi iżjed ta' beneficju mill issibna fil-bidu u l-55 biljun illi ġew imħabrin mill-konklużjonijiet tal-Konsil Ewropew se jiżdiedu ma' dan ma' din is-somma waqt it-trialogu la il-Presidenza Ċipriotta u laqas il-Komissarju Vandorski setaw jirrispondu għall-interpretazzjoni li taw, għall-mistoqsijiet fuq l-interpretazzjoni tal-konklużjoni tal-Kunsel Ewropew 55 biljun, ġifri 20 biljun, mbagħad dawn huma pagamenti dana se jisiru fuq se jittieħdu mill-appropriazzjonijiet li ma tħallsux, ma jintużawx fuq ir-rals il-previżjonijiet huma li l-użu ta' kreditu għal-2012 u l-2013 kif għandhom jiġu interpretati dan huma appropriazzjonijiet miżjuda u qed jiġu miżjuda ma xiex ma kienx hemm risposti għal dakolla. kollha. Bekk jiena ktib titra biex uffiċjalment u bil-miktub nitlob l-ministru li kellu fideħ il-presidenza um, ċipriotta u il-presidenza il-komissarju Lamboska xtaqt nkunnaf naf kif dawn il-konklużjoni tal-Kunsil Ewropew għandhom jiġu interpretati. Dan huwa essenzjali meta aħna rridu nivotaw fuq il-budget abbozzata l-2013 u sadan il-tant fuq il-budget korrettivi għal-2014 Dan ġara kollu nhar it-tnejn, issa l fil-ħodu, Koraper. Koraper u kienet ħaġa eh, sorprendenti illi ġrat. Koraper l-ewwel net kif eh, issemma minn Helga, kien hemm riżultati li ma kienx mistenni. Ikkonferma ikkonfermaw l-opinjoni tagħhom l-ambasġaturi x-suppost jagħmlu lan tagħhom huwa mhux biss li jagħmlu rabba stamp jistampawa eh, eh, awtomatikament dak li jintqal mill-ċivil. Ħaġa stramba kienet li adottaw eh, dikjarazzjoni politika dwar il-pagamenti. U l-biċċa kbira illi votaw dwar il-labbozz tal-budget kien maġġoranza kienet maġġoranza kwalifikata ma kienx hemm unanimità. Iżda kien hemm dikjerazzjoni wkoll dwar il-pagamenti ta' krediti il-delegazzjonijiet kollha għajra l-Renju Unit, l-Iżvezja u l-Olanda li votaw kontra l-abbozz tal-budget. Tajjeb, l-Awstrija astjenat Eh, l-oħrajn votaw dwar il abbozz tal-budget u id-dikarazzjoni u koll. Ħanaqra d-dikarazzjoni titlop il-Komissjoni biex tisottometti kemm jista' jkun malajr amenda għal litra tal-agrikoltura li tinkludi l-carryover tal-reviżjoni iffirmata u koll. itra ta' emenda li għandha xaqsam mal-emenda tal-wieħed B biex tikkalibra l-livell ta' risorsi bizzida ta' tnejn u is-subheading wieħed B fil-budget tal-2013. Barra minnek, il-Kunsill qed titlob il-Kummissjoni biex tissottometti il-budget abbozzat eh, ta' emenda jekk l-appropriazzjoni ta' lasijiet fil-2013 mhumiex suffiċenti biex ikopru il-lasijiet taħt il-subheading wieħed A is-subheading wieħed be il-heading 2 u l-heading il-titolatura erba. Titlob tħeġġeġ il-Komissjoni biex tippreżenta kemm jista' jkun malajr il-figuri aġġornati fil-rigward tal-appropriazzjonijiet ta' ħlasijiet taħt il-subheading wieħed be u jekk meħtieġ tippreżenta l-abbozz emendi tal-abbozz budget għal dan ir-raġuni biss il-Konsil għandu jieħu konsiderazzjoni dan emendi eh, kemm jisegħu malajr biex ma jkunx hemm biex ikun hemm biżejjed għall-ħlasijiet taħt l-appropriazzjonijiet. Mela, dini aħbar tajba, il-Koreper kien jaf, kien konxu tal, ir dwar tal-Konsil biex jagħmel xi ħaġa dwar il-pagamenti. Iżda seba pajjiżi kien hemm erba' pajjiżi li ma votawx għal din eh, id-dikerazzjoni hija ħaġa loġika, iżda hemm tliet pajjiżi wkoll li votaw favur dan din dikerazzjoni daw kienu Franza, Ġermanja u l-Finlandja dawna u kol adottaw is il-dikarazzjoni segwenti il-budget um, ristretti fuq il-level tal-Unjoni Ewropea jibqa importanti minħabba l-isforzi tal-istati membri biex ikollhom il-finanzi sodi biex, biex ikun hemm itkabbir. Zieda ta' 2.7 fil-mija hija iżjed minn dak li xtaqna bekk Zidit, miżjuda għall-infiq tal-Unjoni Ewropea m'għandix tiġi maqbula iżjed tard din is-sena. Din hija ħaġa strambissima, vera stramba, assurda l-istess pajjiżi fl-istess ġurnata fl-istess aġenda qed jgħidu mill-banda l-waħda, Kummissjoni Ewropea qod attenta x'jekk m'għandix biżejjed flus biex inħallsu il-debiti din is-sena tridu tħallsu mill-ewwel u mbagħad fl-istess fl-istess waqt jgħidu kena ħafna tnaqqis eh, reduzzjonijiet għal budget ta' sena d-dihla. Iżda irridu namlu iżjed tnaqqis. Dan il-budget għadu għoli wis u aħna se ngħidu illi maħniex se nippermettu illi ikun hemm ta' oro Jiena ma nafx kif intkom se triaġixxu, iżda jiena għandi l-intenzjoni li nippubblika l-komunikat um, is-segwenti. Dana fismi u ma imbeza imbezza lil ħadd, iżda jiena norbot il-problema tal-budget mal-problema eżi ġenerali, ġifiri l-konklużjonijiet tal-aħħar Kunsill Ewropew illi kellhom xaqsmu mal-kriżi tal-debitu kif ukoll il- budget jiena se naqra dan bil-mod bil-Franċiż il-gvernanza Ewropea diġa hija komplessa ħafna. Iżda il-nuqqasijiet il, il tiegħu saru ikbar minħabba funzjonament sorprendenti tal-gvernijiet nazzjonali. L-aħħar konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ġew adottati b'mod unanimu. Iżda il-ftehim li il-qbil li jintlaħaq fl-ola livell ma ikonvinċiex żewġ gvernijiet illi jumejn wara u jumejn wara t-tielet pajis illi l-orti kostituzzjonali tiegħu irrefera l-suġġett tal-deċiżjoni fil-ħarifa fil-rigward tal-kabir miżjud illi kien il-punt ewlieni tal-patt ġdid eh, ta' tkabbir il-compact growth adotta mal-konklużjoni tal-Konsil tal Ewropew, il-Presidenza Ċipriotta u il-Kunsil kienu kontenti li dan ġi tradotti fil-ħafna matematika fil-koezjoni eh, proposta mill-Kummissjoni Ewropea għall-2013. Minħabba il-kortezija politika aħna natu t-torta hawnhekk li l ambasġaturi qed jaħdmu wis u tlieta minnhom il-Ġermaniż, il-Franċiż u l-Finlandiż qablu dwar il-vot tagħhom fil-budget Ewropew flimkien ma' żewġ eh, żewġ dikjarazzjonijiet kontradittorji kollha ħafna l-ewwel dikjarazzjoni eh, titlob għal appropriazzjonijiet ġodda iżda t-tini dakjerazzjoni iffirmata mill-istess persuni eh, eh, jiddikjaraw li jiddispjaċijom dwar il-tnaqqis fil-pagamenti u mumiex se jaċċettaw ebda zeda. Inkonsistenzi enormi u n-nuqqas ta' responsabilta dawna se jitfa dubji fuq il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea fi żmien meta l-iżjed għandna bżonn il-kredibilità. Mhix eloġija żgurdi. Minix se nitlobkom eh, tabboġġawa biħġarkom iżda jiena se nressa din dikrazzjoni u jekk għandkom xi ideat ehm, dwar dan jekk jogħġbok resqu dana u għazmin biex tamlu hekk. Mela, kollegi, eżis kollegi fil dan l-abbozz tal-budget għanna najdu xaħġa dwar il-proġetti pilota u il-tħejji għal dan. Mela jina se nitlob lil Giovanni biex jatina l-istat attwali ta' din is-sitwazzjoni. Ritorniamo dopo. Mela wara din l isplikazzjoni tal-President Lamassur. Issa nerġaw nitkellmu fuq il-konfużjoni li hemm fil kunsil fejn eh, li għidja ma tafx li tagħmel li l-eminija u anki l-istess it minnaħa waħda tagħmel żewġ azzjonijiet li huma kontra xulxin. Nitkellem issa fuq il-kwistjoni tal- proġetti pilota. Aħna f'Ġunju pro ponejna il-proġetti pilota kollha u l-azzjonijiet ta' tħejja u batnejhom lill-Kummissjoni biex tkun tista' hija tagħmel evalwazzjoni preliminari ta' fattibilità qabel ma tkun tista' tkompli fil-proċedura tal-budget biex tkun tista' tagħmel xi aġġustament fi faqtu u mbagħad ikunu jistgħu iwettqu l-proposti. Kif intkom tiftakru l-Parlament kien ippreżenta lista ta' 142 proposta ta' eh, proġetti pilota u azzjonijiet ta' tħejja lill-Kummissjoni biex jiġu evalwati. U dawn kienu 232 eh, punt 37 u 167 kienu jirrigwardaw il-proġetti pilota waqt li kif tiftakru intkom il-limitu tal impegni fil-proġett tal-budget huwa ta' 40 miljuni ta' euro. Il-Kummissjoni għamlet l-evalwazzjoni ta' fattibilità u qasmet il-proġetti ferba kategoriji u mill-142 proposta li aħna batna batet lura 29 uh, eh, taħt litra A illi ċoħe jistaw jiġu mwetqa minnajr ma jitbidlu. Umbat satax il-proġett jistaw jiġu e, mwetqa parzjalment jew integralment bxi revizjoni u dawn e, kellhom litra B, 73 proposta mill-naħa tal-Parlament illi di huma ġa koperti bażi legali u 17 mhumiex eh, fattibli. U għanna erba proġetti li ma, ma il-Komissjoni ma rispondiċ u għadna għat nistennew risposta taħħom. Din l evalwazzjoni tal-Komissjoni ti prezentanna problema illi għat iridu nevalwaw fil-komplement fil tal-proċedura u bosta mill-proposti prezentati huma fil-fatt marbutin u jitħlu fil-titolu eh, wieħed A. Il-51 eh, tal-proposti tal oriġinali jitħlu f'din il-kategorija. U il-marġini fil-draft budget kien ta' 91 miljon ta' euro. 19 il-proġett huma inklużi fil-titolu 3B u anki E, F'dan il-każ e, hemm marġini żgħir ħafna. Issa, huwa ċar illi is-soġġetti li qed jipproponu għabbażi tal-evalwazzjoni tal-Kommissjoni se jkollhom jagħmlu xi bidliet imma rridu naraw e, jekk waqt il-proċedura stess matul il-proċedura e, nikonsidrawx il-marġni tal- titoli singoli fil-proposta eh, formali tal-proġetti pilota u tal-azzjonijiet ta' tħejja li namlu għambat fl-aħħar proposta ta' budget. Proposta oħra li nħossi li hija importanti u ta' min jisħaq fuqha hija illi din l-evalwazzjoni preliminari tal-Kummissjoni tatina element ulterjuri ta' evalwazzjoni eh, fuq il-proposti tagħna u tippermettilna anki intajbuhom il-proposti. Jiena naħseb illi issa il-ballun jerġa' jgħaddi fidejn il-persuni li proponewhom dawn il-proġetti u għabbażi tal-evalwazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni eh, u bat il- komitati eh, jistaw jgħatu għari għal eh, dawn il-proġetti u jistaw jgħatu priorità għal dawn il-proposti ta' proġetti pilota u, u, u proġetti ta' eh, azzjonijiet ta' tħejja biex bekk ikun jistaw jagħmlu evalwazzjoni ġenerali u joħorġu bi pakett ta' proposti li kun jista' jiġi fil-sena fil finanzjarja. l Grazie. Grazie ne proponi e le, ne discuto il contenuto o l'ambito ambitu ta' proġett pilota li ho interessanti b'mod partikolari, una colla interessante, ma dana ġi preżentat il collega James Seles illi iġib fl-imkien l-istituzzjonijiet kollha Ewropej. U għal stant aħna stedinna l-Jean-Claude Tebol li il-direttur ġenerali tal-MEPA fil-Kommissjoni, l-Onorevoli Popovski viċi segretarju ġenerali tas-servizz tal-IAS, u s-sur Mathieu Luis, illi huwa membru tal- direzzjoni ġenerali għal kwistjonijiet ġenerali għal kwistjonijiet politiċi tal-Kunsil. Niprova niprezentom fil-qosor għax wara rridu eh, nivutaw. James Ellis. Grazie. Sa niprova nitkellem fil-qosor. Jena dak li naħseb li qed propost kif inti eh, għadek kif id-deskrivejt dan il-proġett li għed jipromovi eh, eh, filosofija li ta' li taħseb il-qoddim fl-istruzzjonijiet Ewropej u għalli najdu b'mod mm, qasir kif aħna fil-Parlamentu anki mill-istruzzjonijiet korret qed jintroġixxu fl-imkien biex joħolqu kapaċità strateġika fl-Unjoni Ewropea. Mill-punto di vista parlamentari entkom tlabtuni insegwi di bħala eh, bħala il-persuna li għamel la bozza għal dawn l inizjativi ma eh, l-ewwel waħda hija il-proġett pilota li produċa dan il dokument li għandkom qudiemkom li huwa dokument interessanti eh, fih ħafna spunti u spunti specialment fu il-klassi il eh, eh, media eh, u u importanti biex nżommu dawn il-proġetti pilota, riċerka u innovazzjoni, kwestjoni bħal daw eh, meta naħsbu għal budgets tal-2020. Umbat hemm skop ieħor, u dan huwa fil-azzjoni ta' tħejjija Eh, u għonek l-idea hija illi naprofondixxu l-konċentrazzjoni ta' networks ta' uffiċjali eh, illi jaħdmu fil-dipartimenti strateġiċi ta' policy fil-dipartimenti differenti illi e li jkun hemm iktar kooperazzjoni. U l-idea ġenerali hija li jkollna strateġija u analiżi ta', pol ta policies fl-Unjoni Ewropea sal-2014 kif jgħid id-dokument. U biex namlu dan, hemm eh, gruppi ta' ħidma eh, differenti biex ikun jistaw ħarsu lejn l-implikazzjonijiet ta' dawn it-tendenzi fil-gvernijiet eh, billi eh, jużaw l-esperjenza interna u esterna u biex ikun hemm iktar networking ma' dawk illi e, jaħdmu e, ma' Ċina, mal-Brażil, mal-Indja u postijiet oħra biex biex ma nibqawx ġo Brussel, biex, biex nifmu li l-dinja qed timmidel ħafna madwarna u nifmu kif dan nistgħu nagħmluh dan bażi ta' website li kun jista' jgħinna dejjem aktar um, kemm qed jaġlu dawn il-bidliet. Eh, issa nixtieqek eh, t-introduċi dawk it tlet persuni li inti semmej diġà huma stess jistgħu jgħidu jekk ix tajba jew le u jena għandi tama illi reazzjoniet tagħhom se jkunu pozitivi. Grazzi James. E infatti aħna dan id-dokument preliminari irċevejnieh ma kenniex biżejt ħinna raħ kollu imma rajna illi il-test huwa interessanti ħafna. Jean-Claude Thibault tixtieq tagħmel il-kontribuzzjoni tiegħek issa? Grazzi, President. Membri onorevoli, nirringrazzjakom li tajtuni l-opportunità li nitkellem fuq dan il-proġett li huwa verament interessanti. Proġett illi ma ma kienx jeżisti kieku ma kienx l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew, b'mod partikolari ta' James Ellis, illi huwa u illi imbotta l-programm li jintkom appoġġajtu. Jiena nixtieq ngħid illi jiena grat lejn il-Parlament għal din l-inizjattiva illi issa diġa mxiet il-qoddim, diġa emazzjoni ta' tħejjija illi bħalissa għaddejja. U dan huwa importanti għal raġunijiet differenti l għonnet għaliex huwa proġett innovattiv. Pratikament qed jimla vojt il-imsiħba strateġiċi kollha tagħna jgħidu illi l-Unjoni ma fiex m'għandix strument illi jkun jista jgħin fil biex naslu għal deċiżjonijiet integrati u strateġiċi. Fl-Istati Uniti hemm kunsill illi prezenta rapport għal kull president ġitu. U dan mannix fuq livell Ewropew. Għal da l għal ewwel darba illi qed tiġi proposta din il-ħaġa. Il-kriżi minnaħal l-oħra u rrit illi kieku aħna żviluppajna aktar il-kapacità tagħna ta' analiżi u ta' previżjoni, forsi konna nkunu iktar bajnejna miftuħin f'ċerti momenti konna nkunu iktar kuxenti ta' dak li qed jiġri madwarna. U dan għandu karattru anki istituzzjonali. Għax naħsbu illi eh, ikunem task force illi ġib il-segretari ġenerali kum eh, fl-imkien ta' tlet istituzzjonijiet kollha kemm huma. U anki James Ellis kien prezenti. Għal daqstant, dana mhuwiex biss fl-Ewropa, dana qed l-in uh, fl-Unjoni Ewropea, però għandu koll karattru iktar globali. U aħna għal daqstant qed naħdmu fi spiritu ta' ftuħ, disponibilità, naħdmu mal-imsieħba tagħna dawk illi eh, huma responsabbli tal-pjanifikazzjoni tal-policies u għal daqstant issa aħna għasamna eh, dan l-ewwel proġett li huwa dokument illi bla dubju jista jiġi eh, imtejjeb eh, u anki azzjoni ta' preparazzjoni ta' tħejja din l-azzjoni ta' tħejjija u nirringrazzjaw lilkom għalija għanda lan illi eh, it-tejjeb is-saħħa xogħlijiet li huma dejjin u dana l-ispirtu ta' disponibilità internazzjonali biex ikun hemm kontribuzzjoni kostruttiva ta' ideat u biex nala u għaveru illi fl-aħħar ta' dan il-proċess mbagħad se jkonna rizultat. dan kollu se eh, se jkollu eh, eh, sal-2020 dana kollu eh, għandu jimpenja l-istituzzjonijiet kollha Ewropej mill-2014 sal-2019. Għal daqstant, eh, inkunu nistaw naraw sa li ma punt dan is-sistema jista' jkollu mbagħad karattru permanenti. Nixtieq għal daqstant nirringrazzja l-Parlament Ewropew l-istituzzjonijiet kollha u anki infaħħar il-kooperazzjoni eh, eccellenti li kenna f'din task force illi se terġa' tinta' għallum u illi se jkollha fidea il-ġestjoni e eh, tal-proġett kollu. Nixtieq ringrazzja anki il segretarjat tal-Parlament Ewropew, il segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew. Illi ħadu pen eh, kbir fuq dan il-proġett u anki għall-impenn politiku għat uh, Eh, irridu nkomplu eh, nużaw dan l apposta tal-Parlament Ewropew. Għastinija kondizjoni eh, indispensabili biex nkunu nistaw nilħu il anijiet il-miri tana. Imma tistaw tkunu zguri li l-Kummissjoni bil-BEPA tkun tista' taqdi r-rwol tagħha biex dan il-proġett ikun suċess. Għanna diġam xejna ħafna l-qoddim bil-rapport illi u u bil-azzjoni li tista' tkun e, perfezzjonata aktar. Grazie, grazie anki tal-komplimenti li eh, eh, inti għamilt lil rapporter u servizi tal-Parlament. Issa naddu e, għas sunjur għal-Dottor Kopowski li sejtina l-opinjoni tal-EAS u sejtina sejtina xie kummenti anki fuq il-budget. Minnaħa tijaj, nishtiq naprezza il-ruol ta' mexxej tal-Parlament u Sur Ellis personalment dan huwa tentativ ġenwin illi niżviluppaw kultura ta' ħsib strateġiku fl-Unjoni Ewropea u anki fil-natura il-natura istituzjonali ta' dan l-eżerċizzju essenzjali għax għandna bżonnu dan fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel rapport ta' rizultat ta' suċċess u nistaw nibnu fuq dan ir rizultat biex u eh, kooperazzjoni anki fil-EAS il-rappreżentant li u il- l-istaff kollu tal eas u l-est biex jikoopera u dan se jkun hemm valur miżju tal-partit interessati li jkunu eh, orientat fuq il-policies u jista' jkollu eh, ta' eh, kwalità olja. Il-proġett u għandu sfond interessanti li bih inkun nistaw nevalwaw l-utilità u l-effettività tal-qafas strateġiċi, oqsfa strategiċi li għanna pa' nissa. Eh, per eżempju bħal viżjoni li għanna fuq id-difiża Ewropea li żviluppata mill-Aġenzija eh, tal-Iżvilupp, il-qafa strateġiku fuq id-drittijiet tal-bniedem u demokrazija u anki strateġiji oħrajn per eżempju fuq il-sikurta eh, tal-spazju internet. E, e ċentru e, studi tal-Unjoni Ewropea ġi involutun kif dan il-proġett se jkompli e, l-kooperazzjoni tiegħu u nittama li direttur ġdid se jiġi maħtur minn hawn u ftit ieħor u nixtieq jiena nikkonferma l-impenn tagħna kif ukoll dak tal-istitut illi nistgħu ngħidu li kooperazzjoni tkompli. U ek inti taqbel, President, ek inti permetti li nixtieq nagħmel kumment għasir fuq il-budget tal-EAS Il-Koroper eh, irrifjuta il li kunem zida għal budget u jina naqbel ma il-komment illi hemm bżon dina inħarsu leha individualment. E, il it is tal-Kunsill eh, se jwaqqaf l-attività tal ias eh, li taħdem bl-istess livell tal-sena li għaddiet. Però bħarissa għadna f'dan eh, il-problema u divajnejna u u għatanna 400 u, u iktar minn 400 delegazzjoni eh, u għanna anki euro dajef u emżon anki nżidu delegazzjoni tana anki eh, per eżempju fis sigurtà taħħom fl-Irak u ju pajjiżi oħrajn. U jiena xtaqt nitlobkom l-appoċ, l-appoċ taħkom u tal-kumitat taħkom Eh, fil-tkomplija fil tal-proċedura tal-budget ta' din is-sena. Grazzi. Grazzi ħafna. ir rapporter ħa nota ta' dan l-aħħar kumment issa is-sur Matthew Rees. għal diġi għal kwestjonijiet politiċi fil-Kunsil. Jena namad referenza għal punti li għamlu kollegi, grassi eh, l parlamentu u l-Onorevoli LS li beda dan il-proġett, għax kif tiġant għal dana għet jirprezenta deficit ħafna mill-imsiħba importanti għamluħ dan u maktar avanzati minna u eh, segret li nimxu d u għal nibdew. Il-punt ta' tluq tana huwa fil-fat hija ħaġa tajba li l-istituzzjoni tkollha tħassu l-qudiem li l-futur u hija ħaġa tajba li dan nagħmlu flimkien. Aħna qed nippruvaw nalineaw eh, l-aħjar li għandna eh, fl istituzzjoni tagħna biex eh, u anki dak li hemm barra mill-istituzzjonijiet fit-think tanks u fil imsieħba tagħna u nittamaw li nkunu nistgħu naslu għal prodott ħari biex inkunu nistgħu natu eh, eh, direzzjoni importanti fil-sfidi li għanna u dimna fil-istrateġija u politika tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna naslu għal dan il-prodott li huwa appoġġat minn ħafna eh, u, u, u, u li sej wasanna għal progress meta nqabluh ma situazzjoni fejn ma kenniex dan din il, dan, dan, dan, dan, dan l-istrument. Mela jider jgħid il-President illi l-istituzzjoni tkollha tal-Unjoni Ewropea ma interessati interessati qed jieħdu sem attiv u dana eh, kif qal anki s-Segretarju Ġenerali eh, jgħid illi jgħat importanza kbira u il-potenzjal li nistaw eh, intejbu ħafna il-kapacitajiet tal- parlament Ewropew biex inkunu nistgħu nagħmlu previżjonijiet fi żmien il-medju u dak twil eh, ħalli ntejbu anki l-istituzzjoni teżistenti, anki istituzzjoni toħrajn li huma iktar li lemm mill-Unjoni Ewropea. Infatti, fil-OECD f'Pariġi intaqgħu ma' direttur ġenerali tal-OECD biex jaraw kif ikunu eh, kif l-ekonomisti tal-OECD ikunu jistaw jgħatu kontribuzzjoni tagħhom anki eh, l-riflessjoni tagħna fuq l-ekonomija. Għal daqstant jina nirringrazzjakom kollha u issa proponi li dan il-punt nagħlquh aħna ġa kellna opportunità biex nifmu xinumma d-diffikultajiet għal budget ta' sena d-dieħla Però nitkellmu fuqhom nerġaw anki wara l-offsinar meta nagħmlu eh, eh, diskussjoni fuq eh, każ partikolari ċoe l agenziji Issa skont il-budget tagħna għallum forsi qegħdin anki daxejn waħda qudiem, issa għandna ngħaddu għal votazzjonijiet mela ngħaddu għal votazzjonijiet tieħdu qed joġobkom il-karta tal-votazzjonijiet ta'kom. Kolħat għandu il-karta Nitlobkom tamlu silenzju dawk il-persuni li qed jitilqu li ħerġin jitlobhom ma jagħmlux storbju. Mela nistgħu nibdew fil-proċedura tal-votazzjonijiet. Edin fil-punt numru 21 u il-punt 22 dawn huma r-rapporti ta' Kozlovski. L-ewwel net il-rapport fuq l-istrument ta' kooperazzjoni fuq is-sikurtà nukleari. Meritkom mela għandkom il-lista tal-votazzjonijiet. Tajjeb. L-ewwel artikolu, emenda 19 ta' truppel, il-rapporter huwa kontra, minn huwa favur? Grazzi, kontra? Grazie. Astenzjonijiet, tajjeb, mela maddiċ 20 gejjer, il rapporter wa kontra, favur, kontra, namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni miftuħa. Kulħat vota. Hemm xi ħadd illi għadu ma votax? Votazzjoni magħluqa. 12 favur, 13 kontra, astenuti 0. Enti xej votajt? Kontra, tajjeb. Mela tledi, 13 mela. Kontra. 14 kontra, 12 favur, mela dina maddiċ. Emenda 8 tar rapporter favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Bżoċ astenzjoniet. Emenda 21 ġiet irtirata. 22 ta' Munis. Is-segretarjat qed jgħidli illi Sinjura Munis il portero kontra favur, kontra astenzjonijiet ma diċ. Emenda disa tal-rapporter. Favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 23, Jeninski. Fa il-rapporter favur, favur, kontra, ħamsa. Astenzjonijiet? Tnejn astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 10 tar-rapporter. Favur? Kontra? Kontra. Mela namlu verifika nerġaw. Et namlu l-emenda 10 tar-rapporter. Niftu il-votazzjoni għanna 27 persuni li qed jivvotaw 28. Issa għanna 27, votazzjoni maluqa. 14 favur, 13 kontra, e, astanzjoni zer. Salvador, inti għandek il-karta tal-vot le? Mela 15 favur u 13 kontra. Għaddit, emenda 11 tal-rapporter, e, kompatibli ma l-emenda ta' qabel. Favur kontra? Zewċ astenzjonijiet? mem lebda astenzjoni, skużawni, e, għaddit. L-emenda 24. Kompatibli ma l-emenda 11 li għadna kif approvajna. Imma tini parti hija irtirata. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. L-emenda 12 kompatibli ma l-emendi li ġejjin. Il-rapporter huwa fav favur. Favur kontra? Sitta? Astenzjonijiet? Zewċ astenzjonijiet. Għaddit. L-emenda 25. Il-rapporter huwa favur. Favur kontra? Hamza. Astenzjonijiet? Tnejn għaddit. Mela, l-emenda 26 tal-onorevoli ta Gajer kompatibli favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 27 tal-onorevoli Trooper irterat għax għadatajna 12. 13 tal-rapporter favur kontra Tnejn, tlieta, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 28 tal-Onorevoli Munis, il-rapporter favur. Favur kontra? Tlieta kontra? Anzi, ħamsa kontra. Astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 29 tal-Onorevoli Trooper, o kompatibli ma' 28, imma rapporter wa kontra. Favur, wieħed, tlieta, erba. Kontra bla dubju l-maġġoranza, astenzjonijiet ma għaddiċ. Emenda 30 tal-rapporter tal Munis, tal-onorevoli tal Munis, rapporter favur. Favur kontra, tnejn kontra, astenzjonijiet u 31 tal-onorevoli Munis, il-rapporter kontra, favur, kontra, astenzjonijiet il-liberali astienu. Għaddit. Le, le, ma għaddit. Ikkorreġi e, ruħu l president Namlu verifika. Naħseb illi ma għaddit għawnek. Aħna għed nitkellmu fuq e, l-emenda 31 tal-Onorevoli Munis. Aw, membru wieħed tal-partit tal partit tal ipp Zejjed. U dejjem nżidu vot. Ir-riżultat tal-votazzjoni huwa 15 kontra, 11 favur, 5 astenzjonijiet, mela ma deċ. Emenda 32, onorevoli Truppel, il-rapporter kontra. favur, 5, eh, kontra l-maġġoranza, eh, astenzjonijiet, ma deċ. 33 tal-Onorevoli Trupp, rapporter kontra, favur, kontra, ma il-maġoranza kontra, astenzjonijiet, wieħed emenda ma deċ. Mela, essa emenda 34 tal-Onorevoli Truppel. Votazzjoni separata, separati. L-ewwel parti sa if appropriate supported. Eh, il-rapporter kontra favur, Elga Truppen u Isabel. Jean-Luc et jaħsiba. Il-fedeltà politika iktar mill-istima tal-rapporter. Kontra Jean-Luc, astenzjonijiet, astenzjoni wahda, Mela, ma deċ din l-emenda, sfortunatament. E tini parti issa eridu nivota fuqa. Mel wara li nkunu neħejna l-ewwel parti. E, il kontra favur? Kontra? Maġġoranza jastienu. Anki dina ma deċ. Mela issa naddu għal premessi. Nistaw nivvutaw issa eh, eh, fl-imkien 3-4-5 eh, tal-rapporter favur, grazzi, kontra, wieħed astenzjoniet tajjeb. Għaddew daw tlet premessi. Emenda 16 ta' truppel favur, soċalisti ħodor kontra, l-oħrajn kolla. Astenzjoniet ma' Emenda 17 ta' truppel, rapporter kontra, favur, l-istess u Vertman maħħom. Kontra l-istess maġġoranza ma diċ l-emenda setta tal-rapporter. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Tnejn. Addit. L-emenda 18 tal-Onorevoli Munris. E rapporter kontra. Favur? Kontra? Issa ridu namlu verifika, niftħu l-votazzjoni. Niftaħ il-votazzjoni. Il-votazzjoni maluqa. Tajjeb. 14 favur. 14 kontra. U wieħed. U astenzjonijiet zero. Mela, jekk nistaw naċċettaw il-vot il-votazzjoni għanwa manuali mhux elettroniku, ma ditx però din l-emenda. 27, eh, favur, kontra, astenzjoniet, zewċ astenzjoniet, għaddit. U issa fuq il-proposta ta' legislazzjoni legislativa, emenda numru 1 ta' rapporter. Favur, kontra, wieħed, astenzjoniet, għaddit. L-emenda 2 ta' rapporter, kon, favur, kontra, wieħed, astenzjoniet għaddit. L-emenda 14 li kompatibli kompatibbli mm, però ir kontra favur għaw bidla għaw mill-lider rapporter bidl moħu eh, favur kontra disa 14 mela maġoranza favur għaddit. Emenda 15 kompatibli mal-emendi ta' qabel. Il-rapportero kontra, il-rapportero għadu kontra. Nistaqsi? Il-koordinatur qed jaħsibha favur kontra. E, e, astenzjoniet ma ditx Issa namlu l-votazzjoni tal-aħħar elettronika, niftaħ il-votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 27 erba kontra u tnejn ġewċ astenzjonijiet, il-rapporter għadda, il-rapport għadda Eh, nifraħ il-rapporter eh, li eh, mhuwiex preżenti mill-lider. Ajva, ah, għad, skużawni, skużawni, u propju qoddimi, nifraħlek rapporter. Marissa inkomplu. Istrument tal-kooperazzjoni tal-izvilupp. Emendat min jagħmel rapporter minn favur kontra? Astensjonijiet. Maġġoranza favur. Taddi. 45. Emenda bil-fom numru 3. Signora Brandner. Barra mill-kamp ta' applikazzjoni tal-budget. Ta' barra mill-kamp ta' applikazzjoni. Minu favur? Kontra? Astensjoniet. Verifika. Hamsa warbajn is-Senjura Brantner. Out of batch scope. Votazzjoni maluqa? 13 favur, 16 kontra, 5 astensjonijiet, għalda stant, ma taddix din l-emenda. Issa is-46, Signora Brantner. Emenda bil-fom biex nżidu il-klim indikaturi relevanti ninkludu rapporter kontra minnu favur kontra. Rasim brasa unek għal daqsant namlu verifika għal s Votazzjoni miftuħa. 33 qed jivvotaw. Votazzjoni maluqa. 17 favur, 15 kontra, lebda stensjoni. Allura taddi. 47 l-Onorevoli Munis 48-49 votazzjoni fi blok? Le, jgħid il-President mela 47, rapporter kontra. Kontra. Ma taddix 48, rapporter favur. Favur fostkom, kontra. Astenzjonijiet. Taddi, 49 favur kontra grazzi ma taddix emenda da disa mi rapporter minu favur kontra assessjonijiet verifika naħseb li għanna maġġoranza favur Namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? 16 favur 10 kontra taddi. Emenda 10 mir rapporter minnu favur. Kontra? Astensjoniet. Taddi. il ħamsin Sinjura Brantner, kompatibli ma l-emenda numru 10 minnu favur fostkom. Nu kontra? Astensjoniet. Ma tadix. Emenda numru 11. Minu favur. Kontra. Asensjonijiet. Taddi, l-51. Kompatibli ma l-emenda 11, rapporter favur, minu favur fostkom. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Emenda 12. Mir-rapporter. Minu favur kontra astensjonijiet taddi 52 onorevoli Nenski kompatibli minu favur kontra astensjonijiet taddi 53 Nenski favur kontra astensjonijiet taddi 54 Emenda bil-fom, rapporter favur, minu favur fostkom. Kontra? Sitta. Astensjonijiet taddi. 55. Nenski. Minu favur. Kontra. Nej. Astensjonijiet taddi. 13. Rapporter. Minu favur. Kontra. Taddi. Taddi. 56 Onorevoli Munis, minu favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 14 rapporter, minn favur, kontra, astensjonijiet. Verifika, verifika dwar l-14 emenda ta' rapporter, votazzjoni miftuħa. jidħlu aktar persuni u konservattivi hawnhekk. Votazzjoni maluqa, 16 favur, 14 kontra. Astenzjoni waħda, għalda daqstan taddi. Dik kienet l-emenda 14, issa il-15 mi rapporter favur. Kontra. Jeħtieġ li nagħmlu verifika hawnhekk. Naħseb l-istess bħal l-aħħar darba jew nagħmlu verifika. Votaw jekk iġobkom. Emenda 15. Votazzjoni magħluqa. 13 favur, 17 kontra. Din ma taddix, kien hemm astensjoni waħda. Adottajna l-14 u ma ċettajniex il-15. Issa emenda 16. Għallu jdejkom jek jġobkom. Minu kontrasso? Astensjoni jittaddi. Emenda 57. Nenski, minu favur. Kontra. Astensjonijiet. 17 minnaħa ta' rapporter. Nirtiraw il-kliem l-Unjoni, di Union. Favur, kontra, stensjonijiet. Taddi. 58, Sinjora Brantner. Out of budget scope. Rapporter kontra. Favur, kontra, astensjonijiet. Ma taddix. 59 ninski rapporter favur minu favur. Kontra? Astensjonijiet. Grazzi. Taddi. 18 minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. 60. Rapporter favur. Favur, kontra, astensjonijiet taddi. 19. Mi rapporter Favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Emenda 20 mi rapporter Emenda bil-fom, emenda numru 2. Minu favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. 61 din taqa l-21 rapporter minu favur. Soċjalisti kontra, aħjar namlu verifika. Ipruvaw ollu idejkom sew fil-voti. Ser neħdu vot elettroniku dwar il-21 votazzjoni miftuħa. U mu minn hemm jekk irqattu, jgħid il-President, mhux se noqgħod insemmi l-ismijiet. Votazzjoni magħluqa. 16 favur, 15 kontra. Taddi, issa 62, Honorevoli Brontner. Rapporter kontra. Favur, kontra. Maġġoranza favur, iżda aħjar namlu verifika dwar 62 minant Franceska. Tistaw Kulħat Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. 15 favur, 16 kontra l-ebda stensjoni. Stenna ftit, intom, intom favur, intom it-nejn. Ser nerġa' nibda mill-bidu, jgħid il-President. Se nħassru l-vot u narġaw nibdew. Dwar emenda 62. Intliftit il-President, 62, 62. Mux kullħat t-vota, ekk joġobkom, i-votaw. Isa. Votazzjoni mal vota 15 favur, 15 kontra. U għalek l-emenda ma taddix. ċerta sottilezzi politiċi huma pjuttost komplikati hawnhekk l-affarijiet. Franceska ser tifhem raġuni wara l-emenda tagħha. 63 Nervonenski Il-rapporter huwa favur din tirtira t tini parti tal-emenda minnu favur fost kontra astensjonijiet taddi. 64. Onorevoli Nenski, il-rapporter favur, għalek minnu favur fostkom, minnu kontra. astensjoniet ma taddix. 65, onorevoli Brantner, rapporter kontra, minnu favur, kontra. Grazzi astensjonijiet ma taddix. Issa, emenda 66, Onorevoli Brantner, f'żewġ partijiet, iżda ir-rapporter ma toġbu lebda parti. L-ewwel parti mingħajr il-kelmiet peace building minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. It-tieni parti aħna narġaw indaħlu il-paċi hawnhekk iżda rapporter xorta ma toġbux il-paċi minnu favur. Hawn tliet nisa biss favur il-paċi. Minnu kontra, kulħadd. Ma taddix, emenda 67 un Revolinenski, rapporter favur, minnu favur, kontra, assenzjonijiet ma taddix, 68. Tirtira t-tini parti tal-emendi, rapporter u a favur, minu favur fostkom, kontra astensjoniet taddi. 22 ta' rapporter, minu favur. 8. Minu kontra, astensjoniet taddi. 69. Onorevol Nenski, kompatibli, rapporter favur, minu favur fostkom, qed nara li intom kontra aħjana ma verifika hawnhekk. Dwar id-69. Kulħadd ivvota hawnhekk votazzjoni melwa. 13 favur, 17 kontra, astensjoni waħda, ma taddix. 23 emenda ta' rapport terminu favur kontra Astenzjonijiet taddi. 24 rapporter favur kontra astenzjonijiet taddi. 70 nistaw nivvotaw dwar is-70 u l-71 f'daqqa rapporter favur minu favur kontra astenzjonijiet. Jaddu it-nejn li huma 25 ta' rapporter minu favur kontra Astensjonijiet u 72 Charles Gorens, rapporter favur, minu favur fostkom, minu kontra. Astensjonijiet di. Issa l-annessi 73 mill-gwe, il-rapporter kontra, minu favur fostkom. Minu kontra? Għanna maġġoranza li għed sorprendini għawnek. Tridu li nressaq l-emendi kollha tal-gwe għal-vot? Le, le, mux ħajħadmu għak l-affarijiet. L-ewel sitt emendi, 73 sa 78, rapporter wa kontra, nistaw nivvotaw f'daqqa dwarhom irridu nieħdu vot elettroniku biex ikunu ċerti hawnhekk. 73 sa 78, vot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Ekk jaġobkom votaw. Votazzjoni maluqa. Tax favur, mistax kontra. Lebda stensjoni. Ta' l-emendi kolla jgħaddu. Issa 79, iktar komplikati l-affarijiet. Għanna l-ewwel parti nappoġġaw inizjattivi speċifiċi kif ukoll politiki tas-saħħa nazzjonali. Minnu favur fostkom, minnu kontra, sensjonijiet, l-istess maġġoranza, it-tieni parti rapporter hawnhekk huwa favur. Minu favur fostkom. Maġoranza kbira unek. Wieħed kontra. Unek naqblu dwar din it-tieni parti. Imbagħad hemm tlet emendi minnaħa tal-istess persuni nivotaw billi nollu jdejna dwarhom kollha għandna l-istess maġġoranza dwar 80-81-82 nu favur kontra assenzjonijiet l-istess maġġoranza ħadd ma bidel femtu hawnhekk u xek. Hawnhekk din hija rebħal grupp tal-gwe. Nifirħilkom. Dwar il-premessi. Nivutaw dwar 3 l-4 u l-5 f'daqqa minna ta' rapporter minnu favur, kontra, għas-sessjonijiet jaddu. 28 29 u 30, Sinra Brantner, nifutaw dwarhom f'daqqa le, mela dwar 28 l ewel Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix 29, Onorevoli Brantner, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 6, rapporter, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 30 Il-rapporter huwa kontra minnu favur minnu kontra astensjonijiet aħjar namlu verifika għaliex hawn numru mhux ħażin ta' astensjonijiet hawnhekk. Dwar l-emenda 30 illi resqet l-Onorevoli Brantner. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni malu għassa. 11 favur 17 kontra, 5 astensjonijiet ma taddix. 31 Onorevoli Brandner. Il-rapporter mhuwiex favur hawnhekk. Minu favur fostkom. Astensjonijiet. Ma taddix bistess maġġoranza 32 Onorevoli Brandner, rapporter kontra minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet. Kien id-darba taddi. Il-maġġoranzi qed ikunu ras imbrasa hawnhekk. 33 onorevoli Munis waqgħet mis-sema din. Rapporter. Minu favur fostkom, rapporter favur. Din taddi. 34 onorevoli Hartong, rapporter kontra. Minu favur, kontra. Ma taddix. Seba mi rapporter minu favur kontra astensjonijiet taddi. 35 onorevoli Brantner, rapporter kontra. Minu favur, kontra, astensjonijiet taddi. 36 mill-grupp tal-gwe. Il-rapporter huwa kontra hawnhekk minu favur kontra astensjonijiet Taddi. Għalda, l-lum ħat ma jista jirbaħlek. 37, onorevoli Brantner, rapporter kontra, minu favur, kontra, astensjonijiet. Għal maġġoranza zaħira kontra. 38, onorevoli Brantner, rapporter kontra, minu favur, kontra, astensjonijiet Din id-darba għandna maġġoranza favur. 39 Onorevoli Muniz kompatibli ma' 38 rapporter kontra minu favur minu kontra sensjoniet ma' taddix. 40 Onorevoli Brantner rapporter kontra minu favur kontra. Astensjonijiet taddi. 41. Onorevoli Hartong, rapporter kontra, minu favur, Għanna tlieta, minnu kontra. Astensjonijiet, ma taddix, 42, onorevoli Munis, votazzjoni separata f'żewġ partijiet, il-rapporter joġbuħ żewġ partijiet, l-ewwel parti niġildu tibdil tal-klima u nsaħħu l-impatt. Minu favur kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti Man isux il-fat sa l addizjonali, minnu favur kontra assenzjonijiet taddi. 43 out of scope. Reporter kontra. Minu favur kontra assenzjonijiet taddi. 44 Lucas Hartong, rapporter kontra, minnu favur. Tlieta kontra, assenzjonijiet ma taddix dwar l-abbozz ta' rezoluzzjoni minu favur kontra assenzjonijiet jaddu is-26 Onorevoli Munis kompatibli imma ir-rapporter din ma toġbux minu favur kontra astensjonijiet ma taddix 27 ħaglun, ta' Onorevoli Gorens, kompatibli, imma rapporter ma toġbux. Minna favur. Kontra. Astensjonijiet. Maġġoranza hija kontra. U ma taddix. Il-vota ħari, rapporter. Nistaw namlu verifika dwar l-emenda 48 ġiet dotata jew ma ddiċ. Dwar 48. Article 2, paragraph. Yes, article. 2. De Maria Moniz. De Maria Moniz. Yes. Que dit le secrétariat Ta Maria Moniz. Is-segretarjat ħanota illi aħna konna dottajnija din l-emenda. Nistgħu nivvutaw jekk trid, nerġgħu nivvutaw. Artikolu 2, paragrafu 2, ir-rapporter għandu xi dubi u għalhekk bħala kortezija jew nerġgħu nivvutaw dwara. 48, Marja Muniz. Vot elettroniku. Il-voti klu. Votazzjoni maluqa. 17 favur, 16 kontra. Nikkonfermaw illi ta' bilħaq din l-emenda taddi. Kien hemm xi bidliet fil-għamla tal-grupp u għalhekk importanti li nikkonfermaw l-aħħar vot. Il-votazzjoni dwar dan il-vota ħari hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 28 pour, 3 contre, 2 abstentions. Félicitations. 28 favur, 3 kontra, 0 astensjonijiet. Nifraħ li Jan Kozlovski għandu 0 rapporti ta' sew importanti illi ġew adottati. Tajja wis. Issa ejjew ngħaddu għal punt 23 il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' ġustament tal-globalizzazzjoni għal beneficju ta' Danimarka min jishtiq jitkellem hawnhekk. Għaġbok rapporter. And uh, Mela skont ir-regoli il xipjat, dan il-xipjat kien l-ikbar posta xol kien hemm ħafna bastimenti li jimbnu hemmhekk fl-aħħar eh, mit-sena. Issa il-bastimenti qed jiġu mibnin fil-Korea u fiċ-Ċina u din it-tarzna nalqet. U ħafna persuni bħilit tagħhom eh, tilfu xogħol tagħhom tas-snajja u um, irridu jieġaw jiġu mħarġin minn ġdid u jisibu xogħol ġdid tal-ġejni tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, kena xie emendi għawnek. L-emenda 2 li hija koperta mill-ewwel paragrafu ma nivotax fuq dan ikun eh, neħduha li eh, ġiet adottata l-emenda tlieta. Din hija eh, koperta mill-paragrafu 2 fil-rapport abbozzat għajra t-tini parti dina tħeġġeġ illi tajt tħeġġeġ il-Komissjoni sa okkażjonijiet biex tissostitwixi t-tini sentenza ta' t-tini paragrafu. Il-relatur favur minnu favur kontra il-ħodor favur jew kontra. Helga? Favur. kontra. Seba, tmenja fil-fat. Astenzjoniet? It-tini partiġi ta' dottata. Lemenda erba' tal-liberali, rapporter kontra, minu favur? Minu kontra? Għanna maġoranza l-astenzjonijiet ġit maddeċ, ħamsa, pervanx, um, rapporter favur? Nistani sottometti eh, block vote jirbok għal 5-6-7 mill-istess eh, kittib rapporter eh, favur le Jensen? iżjed tikkontradixxi iżjed ħoss aħjar. Minnu favur ħamsa kontra eh, eh, astenzjoni tad dit Sitta favur kontra astenzjonijiet adottat. Seba favur kontra astenzjonijiet adottat u konġit għaddit Veru li l-liberali kellhom eh, pożizzjoni eh, nuanced ħafna. Tminja favur minn kontra. Is-soċjalisti assenzjonijiet assenzjoni waħda ni għaddit id-disa. L-emenda disa menx votazzjoni għax kienet koperta mill paragrafu disa, l rapporta kontra favur, liberali u konservativi eh, kontra, jidher li kważi kulħadd mela maddiċ. 11 eh, pervanx. Hemm żewġ partijiet ir-rapportar ehm, joġoba l-ewwel parti. Binu favur? Kontra. Wieħed nejn tlieta erba' sitta. Astenzjoniet? Grazzi, l-ewwel parti ġiet adottata, għaddiet. It-tieni parti eh, speċjalment sa sa Um, difetza um, minu favur? Kontra? Astenzjoniet? Mela minkejja l-sforzi ma konvinġew il-ħodor, konvinġew il-ħodor za xil il-gwe. Maddiċ, 12, rapporter favur, favur, minu favur? Kontra, astenzjoniet għaddit? 13, liberali, rapporter kontra, favur? liberali u konservativi, issa minu kontra maġġoranza maddiċ. 14 per vanx, rapporter favur, minu favur, kontra. Astenzjoniet. Addit. Isu l-istess maġġoranza. Konsistenti. Per vanx, 15, eh, rapporter miex favur, favur, kontra. Astenzjoniet maddiċ. 16 minn pervanx, rapporter favur, minu favur, kontra, assenzjonijiet, għad 17 liberali, rapporter kontra, minu favur. Pepe e għandhom ikunu għalle, eh, minu kontra, skużani. Bat il-mela il-gbara unek qed jippulverizzaw il-liberali. L-aħħar emenda wieħed mill-liberali rapporter kontra minnu favur kontra l-istess astenzjoni maddiċ l-aħħar votazzjoni elettronika votazzjoni elettronika l-aħħar votazzjoni votazzjoni miftuħa miftuħa, sinjuri. Għanna jkun 34 qed jivvotaw. Votazzjoni loqa 28 għal eh, astens eh, prosit lil rapporter għanna rapportiħor mill mill fuq il-fond tal-aġġuzzament tal-globalizzjoni minn Naranjo Escobar se nagħtik il-kelma issa grazzi ħafna sur President minuta biss biex ninfasizza xi informazzjoni illi juru kemm huwa importanti din dan ir-rapport dan din it-talba biex nimbolibizza 1.3 miljun um, euro għal reġun tal-Aragon fil-Spanja il-qat fil-dan reġun it-triplikat 15% tal-eda jinsabu fil-settur f'dan il-reġun. Dan il-reġun intlaqat sew bħal settur tal-karozzi u tal-propieta hemm zbilanċ fiż-żoni, il-kostruzzjoni tas-settur it-kabbir ta' settur intlaqat dana e, kien ta' dannu għall-SMEs u s-sezzjoni kollha tal-industrija tal-bini kollox spiċċa ħażin fl-aħħar sena u l-pakket tal-servizzi personalizzati bdiet fil-28 ta' settembru ta' sena l-oħra. L-autorità Spanjoli qed jaġġustaw għal deficit qed jitkellmu ta' tnaqqis tal-500 miljun euro meta għandek il-dħul per capita illi waqgħet inqas mill-medju għall-ewwel darba mill-2001 għalhekk nixtieq ninfasizza l-importanza tal-mobilizzazzjoni ta' dan l-istrument għalkemm jidher li dan huwa punt mikroekonomiku iżda sejjajna fil ġlieda kontra l-qatt li timmarġini l-persuni. Bekk, nitlob għall appoġġ tagħkom, grazzi għall kollegi għall appoġġ tal-amendi li se nivotaw għalihom. Grazzi, mela ħanħarsu lejn lista l-votazzjoni li minn da tnejn sal-erba memx għalfejn votaw għalihom u ma koperti rispettivament minn paragrafi 1, 2 u 4 ta' dan il-rapport abbozzat fil-kwalità ta' relazzjonijiet eh, fil-komitat fil dwar fuq lat li jagħti l-opinjoni tiegħu lill-Kumitat tal-Baġit. Mela l-ewwel l-ewwel emenda ta' Alexander Alvaro rapporta kontra minu favur, ħamsa minu kontra, assenzjonijiet, maddeċ. Eh, sitta minn pervanx minu favur, ir-rapporta a favur minu kontra, assenzjonijiet, għaddit Is-seba, issa, l-emenda numru seba, eh, eh, menx votazzjoni għawnek. It-tmenja, Aleksandr Alvaro, rapporter favur, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Kontra soċalista minoranza għaddit. Id-disa minn ferfanx, eh, koprita minn paragrafu seba, għajr għal bieċa li tajt in order to eh, biex intejbu eh, it-taqbil bejn id-demanda u l profista fil-suq ta' xol. Minu favur, mal-rapporter, minu kontra. Erba kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 10 minn pervanx il-rapporter favur, minu favur kontra astenzjoniet għaddit. Il-11 minn pervanx u koll blemmenda orali illi tissostitwixi il-regrets eh, eh, il-dispjaċir eh, bin-noti minu favur kontra assenzjoniet għaddit mela inneħu il-dispjaċir għonek mela l-emenda 12 il-rapporter kontra minu favur kontra assenzjoniet Mela, tinna l-emenda unek. L-emenda 13 minn eh, fervanx, rapporter, favur, kontra, assenzjonijiet għaddit, 14 fervanx, rapporter, favur, minnu favur, kontra, assenzjonijiet, l-istess maġġoranza adottata. Għaddit il-15 Alvaro, rapporter kontra, minu favur? 8 kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Dwar premessi, emenda wieħed mill-istess awtur, rapporter mhux favur, minu favur, kontra astenzjonijiet maddiċ ukoll. U eh, votazzjoni finali, elettronika, kulħadd għandu jivvota, votazzjoni miftuqa, votazzjoni elettronika, għanna navotaw, votazzjoni maluqa, sinjuri. Għanna, Rizultat li huwa 29 favur, erba' kontra, m'hemmx astenzjonijiet, prosit li sur Aranjo Escobar. Mela, issa se ngħaddu għal votazzjoni fuq uh, iż-żewġ rapporti minn Barbara Matteo dan huwa moment importanti ħafna nazzjonali ħafna għalina l-ewwel net ir-rapport li jistabilixxi d-drittijiet tal-drittijiet tal-ċittadini għal periodu l-2014 tal-2020 l emenda 25. Is-Sinjura Verġa nalija. Maria Claude Verġa. Rapport tal-kontra minu favur, jikjoġ bok minu kontra, astenzjonijiet Jina se kolli nikkontrolla hawnhekk nasab li għanna maġġoranza kontra hawnhekk minix żgur l-emenda 25, il rapporter kontra votazzjoni elettronika jkjoġbok. Votazzjoni elettronika jkjoġbok miftuħa votazzjoni maluqa. Mela, għana 11 favur u 20 kontra maddiġ, sinjuri. L-emenda 5 eh, eh, favur kontra astenzjoniet għaddit. Is-26 minn eh, min Verġa, rapporter kontra, minnu favur, eh, kontra astenzjoniet, l-istess maġġoranza kif, kien naftit ilu. il sitta minnu favur, um, kontra astenzjoniet għaddit il-28 sa 29, 27 sa 29 le, le. il 27 mela mis Verġa, rapporter ma' eh, ma miex favur, minu eh, favur kontra astenzjoniet ma d-deċ. 28. Favur kontra astenzjoniet ma d-deċ. 29. Minu favur kontra eh, astenzjoniet ma d-deċ kienu l-istess. Is seba minn eh, rapporta minnu favur kontra assenzjonijiet għaddit. 30 minn Sinjura Verġat minn il-rapporter kontra, favur, kontra, assenzjoniet maddiċ. It-tminja minn rapporter, eh, għanna split vote għonek, votazzjoni maqsuma għonek, ġirtirat eh, dan il-vot? Se nivotaw biss dwar l-ewel parti. Jiġifiri il-kelma corporate biex nħasru din il-kelma. A favur, kontra, assenzjonijiet. Ta' nirtiraw il-kelma corporate. 32 u 31 u 32 flimkien, rapporter favur, minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit 33, l-onorevoli Grass le favur, eh, kontra, Astenzjonijiet għaddit disa mir-rapporter minn eh, favur? Kontra? Si konna nikontrolla unek nasa li għanna maġoranza favur, iżda minn iġgur, eh, votazzjoni elettronika jkjoġbok, votazzjoni miftuħa, eh, votazzjoni elettronika, votazzjoni maluqa. Mela votazzjoni mallu għaw 21 favur, 12 kontra, 0 astenzjonijiet. Mela għaddit, sinjuri. Mela, l-emenda 11 dwar titlu mis sinjura Verġat, il-rapporter eh, Mato Ġobix, minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. L-12 kjoġbok mis sinjura Verġat, il-rapporter kontra, minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. L-istess maġġoranza 13, Signora Verġa, rapporter kontra għal kontra il-maddiċ, l-14, Signora Verġa, rapporter favur, minu favur, kontra. Assenzjonijiet għaddit il-15 signora verġat, eh, eh, kontra minu favur, seba minu kontra. Assenzjonijiet maddiċ. Dwar il-premessi 16, Sinja Verġat, rapporter kontra, minu, favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. 17, mill-sur kollega Garzabal, dana parzialment ġiet irtirata. Se nivotaw fuq il-fuq kollha kemmi. Minu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit nista' tometi 18-19 u l-20 kollha flimkien? Nasab illi hemm min qed ikun kattiv mi għajaw. Nista' nispjega s-sitwazzjoni bekk biss. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet. it 19 issa. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? maddiċ. L-20 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Mela, remarki. 21 għal Signora Verġa. Rapporter favur, minu favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. It-tlieta, rapporter minu favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. It-22 issa. U 23? Flimkien? Dak favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ, 23, sinja verġa, favur, kontra, astenzjonijiet? Maddiċ. Iżda bil-kortezija. Bil, bil, eh, bil l-erba rapporter favur kontra assenzjoniet ma għaddit 24 għas signora Verġat rapporter kontra favur kontra assenzjoniet ma għaddit. Dwar rezoluzzjoni leġislattiva bozzata fl-imkien kolla, kemm huma tlieta favur kontra astenzjonijiet Għaddit. Votazzjoni finali, signori. Votazzjoni elettronika. Dwar l-ewwel rapport, dan l-ewwel rapport mill-Babra mill-Onorevoli Matera votazzjoni miftuħa eh, malu 28 kontra tlieta prosit żewġ istituzzjonijiet prost lil Babra. Dwar il-drittijiet ċittadini U grazzi l-Babra Matera, fl-axar mill-axar il-ċittadini Ewropej kisbu drittijiet tagħhom. Issa għandna l-programm ta' ġustizzja l periodu l-14 tal-2020. L-emenda 6 mill-Babra Matera wkoll favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. L-emenda 13 minn eh, għalda Susan nistan eh, nresaqom kollha fl-imkien jkeġbok? Ajra 17. Tettax, 14, 15, le? 13 u 14 flimkien, all right. Tajjeb. 13 u 14 flimkien, favur, kontra, astenzjoniet. 13 u 14 eh, maddewx. 15, 16 u 17 kollha flimkien? Tajjeb, 15 u 16 eh, flimkien favur? Kontra. Astenzjoniet maddewx. 17 favur? Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Seba minn babra u koll. E, Votazzjoni maqsum ma. Le, kif kontu? vot, votazzjoni l-ewwel parti biex nħassru il-kelma corporate favur kontra astenzjonijiet ġiet imħassra il-kelma corporate. 19, 18 u 19 kollum kien favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Min Ejda, 20 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 21 minejda. Tak favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. 22 mill-Honorable Crossla favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. 8. Rapporter favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. 23, 24, 25, 26, għajra 26. 27 u 28 u koll nistaw ndaħluhom kollha flimkien se nivotaw għal fuq l-emendi kollha minn Jürgen Klut għajra 26. Favuri kirġbok. Kontra? Assenzjoniet? Maddawx. Kolla 26. Favur? Kontra? Assenzjoniet? Maddawx maġoranza zaħira. Il-premessi kħoġbok l-10 minn Jürgen Klut. Aċċettat mir-rapporter b'emenda eh, orali ta' kuxjenza pubblika prevenzjoni tal-traffikar ta' drogi, eh, traffikar ta' drogi, attività illegali u l arħajn Favur kontra astenzjoniet. Għaddit. Bemenda orali. Il-11-12 flimkien favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 3-4-5 mir-rapporter kolli flimkien favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Il-resoluzzjoni leġlativa bozzata f'kollha flimkien. Favur. Kontra tlet astenzjonijiet għaddit. Votazzjoni finali. Elettronika, signori. Votazzjoni miftuħa. Votaw signori, votazzjoni mal-luqa. 28 favur, 3 kontra, 2 astenzjonijiet, prosit lil Babra. Mela salvat il-ġustizja eh, eh, tal-Unjoni Ewropea kif ukoll id-drittijiet tal-ċittadini f'ġurnata waħda. Mela, tajjeb, sinjuri. Mela, trasferimenti. Francesco Balzani, mi hawnhekk. Tatni, istruzzjoniet. U jiena lest nresaq il-proposti tagħhom ma għajri jekk hawn xi ħadd mill-grupp tagħha li jixtieq jitkellem minn floka. Dawn huma l-proposti tagħha. U jekk jiena ma fimx sew l-argumenti tagħha jekk jogħġbok um, għajduli dawk li minnkom li tafu. L-ewwel net għandna żewġ trasferimenti tek ons il-11 u l-14 il-li huwa marbutin mal votazzjoni li għadna kif għamilnihom dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Globalizzazzjoni kollha flimkien minnu favur, favur dawn trasferimenti kontra minnu kontra astenzjonijiet għaddit għaddit u dak jagħmel is-sens ovvjament. Għajtek il-19 trasferiment Għana kena suċċess fit-tislit li għamilna mal-Kunsil aħna kena tħasib tagħna dwar jek nistawx nonf u ħamsa u ħames bejn ħames u ħamsa u tmin miljon euro Jek nistawx nonf u 508 miljon aħna maħniex qed nifotaw fuq il aħħar budget rettifika tal-budget tal-2011 illi kien iżom lura il-budget eh, l-aħħar budget it-trasferimenti sa se jintużaw biex jiffinanzjaw il-riċerka. Ek ridna. U r-rapporter ħeġġitna biex nivotaw favur. Minu favur? Kontra? Astenzjoniet? Għaddit. dek 21. L-użu tal-appropriazzjonijiet tal-għajnuna tal-għajnunit flikel. Ma nasibx li hemm problemi, rapporter favur, favur, kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Mela. Għanna d-dek 18. Dina miex fil-lista id-dettalji eh, ġewem qasma lilkom. Jina se nirtira riserva dwar il-komunikazzjoni dwar il-budget illi kien eh, imresaq mill-komitat tal-kolt minu favur kontra dejn kontra astenzjoni nija biss għaddit mela għall-informazzjoni kom, sinjuri, intkom għandkom la proporzjoni ta' ħlasijiet għal riċerka u għal dettalji aġġustamenti tekniċi li menx għalfejn votaw għalihom iżda għand tunna fil-informazzjoni dwar il-budget. Mela, dawk huma trasferiment tal-budget tal-Kommissjoni issa għall-istituzzjonijiet l-oħra. Rapporter Sur Fernandez, jekk jogħġbok. Grazzi għanna numru ta', ta trasferimenti mitluba għawnek il-budget. Trasferimenti fil-budget li jina inħoss li huma ġustifikati. Huma legali kollha? Mela, jiena għandi najt li għanna nivotaw favur għal daw kollha. Jiena se nagħtikom spjegazzjoni qasira għal kull wieħed minnhom. Trasferiment għal ordi tal-ġustizzja il-172 1000 euro. għal għanijiet amministrativi. Għal teknoloġiji ġodda għal orġi tal-ġustizja biex tejbu il-ġestjoni tagħhom, il-sistemi tal-ġestjoni tagħhom. Hemm bidla oħra Dan huwa eh, numru 2 għal qorti tal-Ġustizzja il-120.000 euro mbagħad tal-Parlament. Hawnhekk għandna 230.000 euro l-aġġustament skont l-istatut ġdid tal-membri u bidla għal trasferiment għal 23,770 eh, euro għal zamma eh, għal u għal l-ispejjeż għal għatneħija tal- eh, dana tal-Komitat tal-Servizju għal-Komitat tal-Reġuni tibdil ieħor fil-budget 16.836 euro f'rigward tal- għal manutenzjoni u għall-amara u għem imbagħad 17,000 euro għal dokumentazzjoni għal eh, COR, Komitat tar-Reġuni, għal eh, l ispejja għall-librerija, l-biblioteka tagħhom. Hemm liħor ieħor għal Kumitat Reġuni 77,000 euro. Għadan ah, għu għal-kresh għal-kindergarten tagħhom. Aħbar tajba din għall-impjegati. Dawn huma faċilitajiet tal-kinder li qed eh, jiġu koperti eh, b'dan il-mod u nasab li nistaw nivotaw favur dawn il-trasferimenti kollha. Grazzi l-President, grazzi l-Rapporter. Mela, il-Rapporter tana qed jipproponi um, votazzjoni kollha fl-imkien. Favur, kontra? Zewġ estensjonijiet? Ġiet adottata kollha fl-imkemmi eh, prosit lil rapporter tana. Mela, il-punt 29 politika dwar il- il-bini seneġa l-ura dan il-punt seneġa l-ura dan il-punt wara nofsenar taħt punt ieħor nixtieq nitlob il-rapporter il-onorevoli eh, il rapporter mm, il l onorevoli Hol Maja, jek tixtieq titkellem dwar dan dwar l-aġenda l-Istut Vilnius. Sur President, dan huwa l-Istitut Ewropew għal ugwaljanza bejn is-sessi li tinstab fil-Vilnius. Aħna qed inħarsu li dan ir-rapport. Għax meta da ġimnedi kena nifirmaw um, kontrat tal kiri taħt kondizjoni tajbin ħafna tafu li jem um, rappresentanza tal-parlament eh, u um, il-parlament għandhom uffiċu mek u nishtiqu li dakollu jkun fl-istess bini sar sarriċ fuq il-so u se jkunem zidi eh, ta' sinerġi ta' bejn 50% tal-wiċ jekk nużaw il- il-binja, il-binja preferita hija dik li tinstab eh, f'posta bih fil-posta trajenti fil-belt u l-binja għanda żewġ units eh, f'parti waħda hemm il-lukanda u mbagħad hemm il-ċentru tal-beħ, shopping center u, fil-fatt il-ċentru għandu jintuża b'mod differenti mill-ispazju għall-uffiċċji. Hemm ħafna eh, ċentri ta' dokumentazzjonijiet li għandhom li għandhom bżonn iżjed ehm, spazju. Jekk tħares lejn il-regolament orizzontali, il-ċentru ta' ta' dokumentazzjoni u ankrat bħala xogħol li jrid isir. Anki jekk inkunu kritiċi, nkunu kontra, pero jiena ħares lejn dan ir rapport mod kritiku ma nistawx um, nirrevokaw il-regolament il li accettajna fil-passat għalek l-spazju eh, fil-post li mhuwiex enormi għet inħarsu lejn eh, ċentru ta' dokumentazzjoni hawnhekk. Għanna ikonna l-minu biex ikunu nistaw naħdmu għonek, għet nitkelmu għonek dwar bejwi wieħed u ieħor 2000 eh, metru kwadru issa supposta l-2012 64 persuna għandhom ikollhom posti hemm 13 13 metru kol hawnhekk qed nitkellmu dwar erba'. ħan nitkellem bil-mod. 2.53 euro fuq 10 snin dan jfisser li l-ispejjeż jaslu għal 4.9 miljun euro. Peress li l-ammont eh, totali mhux se jitressa għoddim il-Kumitat tal-Baġit taħt il-regoli fil ġajjeni u peress li ġie imħejjisaw. Jina nishtiq nirringrazzja l-impiegati tal-grupp soċjalisti għax huma rċevaw ir-rapport il-biraħ biss, forsi fil-ġejjien nistgħu kulħadd jista' jikseb dan ir-rapport fl-istess waqt. Bek nixtieq nirringrazzjakom tal-li tajtna l-indikazzjoni llum illi fl-opinjoni tagħkom nistgħu naħdmu fuq dan jiena naħdem mar rapporter u aħna naqblu fil-prinċipju iżda bażi tan-nuqqas ta' ħin eh, bizzejiet ma stajniex nikkuntrattjaw lil kulħadd. Iżda eh, il-pakket finali huwa raġonevoli u m'għandniex ikonna sitt ġimgħat fejn ma nagħmlu xejn U bekk nasab li ma nix nidu um, deċizjoni l-lum bekk għal jistaw jibqa għadin biex xol taħħom. Grazzi l-rapporter. Il-segretarjat. Batu, bat il-dokumenti ma li rċavuhom um, id-dispieċijom għal-domen iżda batu il-dokumenti ma li rċavuhom. Niprofaw namlu aħjar id-darba li jemis. Mela, il-rapporter favur miex qed tipproponi li nużaw id-dritti tagħna biex inres opinjoni bekk jekk taqblu m'għandniex nivvotaw dwar dan. Bekk wasanna fl-aħħar eh, fit-tmim tal-votazzjoni. Bekk nista'. nerġgħu lura għall agenda tiegħi il-punt 5. Għanna hawnhekk għandna punt li jirrigwarda il-negozjat fuq il-qafas ta' budget u fuq talba ta' żewġ rapporteurs il-onorevoli Böge u Kalfin ma jistawx ikunu prezenti għal raġunijiet differenti, però jekk l-onorevoli DN jixti jintegra dak li etnajt, u anki l-onorevu Jensen jekk jixtiequ jistgħu jitkellmu issa. il konsil Ewropew seta għall-ewwel darba jitkellem fuq il afasta budget waqt il-laqa tal-28 29 ta' Ġunju. waqt il-laqa kollha e, tkellmu fuq il-kriżi finanzjarja. U tkellmu koll fuq il-MFF fil-qosor ħafna. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ikkonfermaw il-kalendarju. Dan il-kalendarju Illi kulħadd eh, jixtieq għal 2012 kalendarju li qed naħdmu fuqu mill-bidunet, li jina naħdmu fuqu mill-bidunet, kif ġi konfermat, però minnaħal oħra l-presidenza ċipriota ġiet mitluba mill-Kunsill Ewropew illi jibda in, li tibda il-negozjati preċiżi kemm fil-Kunsill kif ukoll fil-Parlament Ewropew U dana billi jużaw dik li msejja, dik li msejħa negotiating box illi ġiet ippreżentata mill-presidenza Daniża. Din il-kaxxa ħatkun il-bażi ta' ħidma. Il-presidenza Ċipriota ippubblikat nota illi minna bla dubju ġiet imqasma lill-koordinaturi kollha u fija hemm indikazzjoni fuq l-ispiritu ta' ħidma li nixtiju naħdmu fil-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali u mal-Parlament. Din in-nota miexja fl-istess direzzjoni ta' dak li nixtiequ aħna fil-Parlament. U bat il-delegazzjoni tal-Parlament fuq id-delegazzjoni tal-Parlament aħna dana semmejnieh eh, mal-rapporters differenti meta tħanna fi trilogu irridu niftakru li għanna trattat ta' Lisbona, hemm bżonn hemm ħtiġijiet politiċi u legali irridu namlu differenza bejn il suġġetti li jidħlu fil-qafas tal-budget u għal daqstant irridu niftakru illi għanna regolament fuq il-qafas tal-budget u fil-ftejm interistituzjonali u rridu mbagħad minna l ohra eh, suġġetti li rigwardaw il-proċedura leġislativa ordinarja jew eh, proċeduri leġislativi eccezzjonali illi kommu li f'kull kas eh, jinkludu l-kodeċizjoni mal-Parlament. Eh, Il-Presidenza ċipriota eh, tatna risposta ħjar minn dik tal-Presidenza Daniza u se jkonna laqa mal-Presidenza ċipriota eh, minn hawn ftit ieħor biex naraw kif il-Presidenza ċipriota se tikkonsidra dawn affarijiet kollha fil-metodu ta' ħidma tagħhom. Il-grupp ta' kontat illi huwa president tagħhom tijaw il-President Schulz tani mandat biex namel dan li senajt mal-presidenza ċipriota, ċoħe li niftijem fuq din id-differenza minn dawn il-problemi dawk li rigwardaw l-MFF ħa waħda u dawk li rigwardaw l-inizjativi leġislativi normali ordinari. Anki fuq il-negozjati interni fil-Kunsil ġenerali u affarijiet ġenerali u anki fuq il-negozjati eh, bejn it-trio tal-presidenzi minnaħa l-oħra u l-komitat tal-budgets. Aħna se nitkellmu biss fuq il-qafas eh, finanzjarju. U li mbagħad nibatu l-informazzjonijiet kompetenti tal-Konsil tal-Ministri u tal-Parlament Ewropew fin-negozjat fuq il-bażi legali kollha differenti, eh, fondi strutturali, fondi ta' koeżjoni, riċerka, Europa, fid-dinja, etc. biex imbagħad fl-aħħar inkunu nistgħu nagħmlu taqsira la darba in-negozjat fuq il-bażi legali e, e, ikun mexa e, tkun mixit il-qudiem. Il-kollegi tal-kumitati parlamentari kompetenti se jużaw bħala referenza il-ċifri tal-komitat sure u dana eh, rajnieh moċar fil-grupp ta' kuntat. Fl-24 ta' jannar aħna għanna l-ewwel laqa ma' delegazzjoni tagħna ma' trio tal-presidenzi. E, eh, Probabilment il-president li tiegħed f'Lulju mhux f'Jannar u kienem diġa laqa mal-presidenza ċipriota għax mannix bis l-MFF għawnek manna u koll il-budget tal-2013. E trilogu li huwa presidenti għaw il-ministru tal-ekonomija ċipriota dina għal illi se jkun l-ħar darba li intqajna u darba ta' wara se jkun il-ministru Marko Jannis u dina ija eh, l-istat attuali. Issa nati il-mikrofonu l-rapporter għal risorsi, għal loan resources. Fuq loan resources, il konsil Ewropew ma tkellimx, imma l-Ekofin illi sa seħ qabel il konsil Ewropew tkellem fuq il abots tal-FTT. U kienem tablu rond u fija il-negozjati, il delegazzjoni kollha esprimew ruħom, tkellmu fuq l-intenzjonijiet tagħhom politiċi fuq din il-taxxa possibbli ta' transazzjonijiet finanzjari l-FTT. Kien hemm xi delegazzjoni li qalu ma assolutament kontra, oħrajn qalu li jixtiequ applikawa. Għal daqstant hawnhekk issa ridu naraw x'se nitgħalmu minn dan u mill tkomplija tal-negozjati fuq l-om risorsi. Issa nati il-mikrofonu lil Gianluc Dean li se ċaranna situazzjoni. Ma tantx għandi xi nżid ma dak li qal president Fil-fatt jiena naħseb illi l-unika innovazzjoni fuq il-own resources u aħna nistgħu ngħidu illi fuq livell tal-Kunsil tal-Affari Ġenerali fil-fatt ma tkellmux ħafna fuq dan is-suġġett, Imma e, flaqat oħrajn mill-presidenza Danisa kien hemm inkluż illi il-negotiating box għandha tinkludi anki l-FTT u fil-Kunsill tal-Affari Ġenerali rajna li ma kienx hemm e, maġġoranza u naqas konsens biex wieħed ikun jista' introduċi din l-FTT unjoni fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Mela dan element eh, u anki eh, marbut mal-kwistjoni kwestjoni eh, tal-own resources. tal on resources fil tal-Affari Ġenerali rajna li il-situazzjoni hija iktar diffiċli. Il-Kummissarju Lewandowski għal illi id-diskussjoni fuq l-FTT għada ma intemmeċ u laqas eh, in termini ta' own resources għal daqstant aħna rridu najdu illi jekk il-Komissjoni se tadotta inizjattiva għal biex ikunem kooperazzjoni msaħħa u jekk u se jkun hemm proposta biex eh, jibbazaw dan fuq il-risorsi propri. Issa f'din il fazi peress li jem diskussjoni anki fil-Parlament fu il-risorsi propri, aħna nistaw inkomplu insostnu il pozizjoni tal kommissjoni biex naraw eh, pozizjoni ħadd adotta tal-Kommissjoni Ewropea fu l-FTT. Dana huwa l-ewwel element. Mbagħad it-tieni element. Meta naħdmu fuq il-rizoluzzjoni f'Ottubru l-adozzjoni fuq l-MFF hemm naturalment differenzi, però irridu nżommu rabta bejn il-MFF u l on resources anki fil-rizoluzzjoni t intermedju dan huwa xogħol irridu rridu rridu nagħmlu. Grazzi. Hemm xi ħaġa oħra żid Ann? Jiena naqbel perfettament ma Jean-Luc eh, fuq il-proposta tal-FTT u kif dina jikonsidrawa din is-sitwazzjoni fejn jista' jkun li ċerti pajjiżi jistgħu jimxu l qudiem fuq din l-inizjattiva u dinha tista' anki titrabat mal-suġġeriment tal-riżorsi propri U anki risti un anki nimxu fuq il-proposta tal-VAT li ma timxi għall-ebda, ma ti proponi l-ebda bidla fil-leġislazzjoni, imma twetti implementazzjoni. U aħna għanna seta ġodda fuq il-mizuri ta' implementazzjoni u nistaw naħdmu fil-fat fuq il-proposta reali fuq il-kwistjoni ta' taxxa għal dastan jista' jkun il nistgħu naħdmu f'din id-direzzjoni. Imma il-proposta VAT hija għaxin waħda komplikata. Fuq in-naħa ta' nefqa nixtieq ngħid illi Ħem u Ivalo u Calvin qegħdin jintaqgħu kull ġimgħa mar-rapporteurs eh, tal u fil-kumitati u dana qed jagħti eh, idea stampa ta' dak li qed jiġri fil-kumitati u naraw anki fejn huma eh, mixin, il-fejn huma mixin. U dak li aħna nistgħu nikkonsidraw bħala perspettiva futura. U huwa neċessarju assolutament li il-proċess ta' kodeċiżjoni kun jista' jimxi l-qudiem u ma jiġix eh, Eh, ma jġiġ deċis minn aħta l-Kunsel Ewropew li jiddeċidu xi ħaġa eh, mill-loli tagħhom u jaqbżu eh, il-proċess. Em, xi tħassib li l-affarijiet iridu jimxu malajr biftajm fl-ewwel qari u l-istess għal kap għal Sebasnin snin li ġejjin u dana jinkludu anki l-fondi strutturali għal seba snin li ġejjin. Dawn huma pakketti kbar ħafna rridu niżguraw li dawn isiru b'mod trasparenti. Aħna għanna għoddimna issa eżerċizzju diffiċli ħafna li niprovaw, aħna nimplementaw is-seta ġodda eh, fit-trattat tal-Lisbona u u nibżaw li l-Kunsil ma tantx kien ta' għajnuna. Grazzi għan veru dan li għettajt. Grazzi, President. Jiena nixtieq nitkellem fuq xi kwestjoni li rigward proċedura. Aħna għandna immexxu l-proċedura l-qudiem biex xi ħaġa tiġri għax inkella se jkollna problema ta' kalendarju. Jiena ħaristu kolli dokumenti li jinti semmejt mill-presidenzi preċedenti fuq l-organizzazzjoni tal-ħidma t-tini semestru tal-2012 u hemm punti konkreti eh, illi hemm bżonn eh, nidiskutu. L-għonet qed jipproponi huma illi id-diskussjonijiet f'konfigurazzjoni toħra tal-kursil, eh, ġifieri mux eh, l-affari Ġenerali ġenerali, mandomx waslu għal konklużjonijiet u jiproġudikaw eh, il-konklużjonijiet. Jiena nħoss li huwa parzjalment kontradittorju għad dak li ntqal fil-konklużjoni tal kunsell Ewropew. Għax huma qed jgħidu nimxu fin-negozjati tal-kodeċiżjoni. U jena nixtieq illi eh, u importanti li nilħu xie tip ta' konklużjoni Naturalment, mux fuq l-MFF, fuq ceilings tal-MFF, ma fuq il-kwistjoniet l-oħra, hemm bżonn jirnexxin negozjaw U dan huwa punt importanti ħafna. U ma qed jgħidu wkoll u aħna ma nistawx naċċettaw illi se nkomplu l-organizzaw briefings u debriefings mal-rappresentanti tal-Parlament Ewropew fil-marġi ta' kull eh, kunsil tal-affari ġenerali. Jena naħseb illi wasal iż-żmien biex ners u daċċejn li lem mill namlu briefings u debriefings u nibdew nitkellmu fuq negozjati jew nippreparaw għalihom ridu nimxu l qoddim u ma nistawx nimxu eh, bil-komunikazzjoni minnaħa waħda biss eh, direzzjoni waħda biss mill-kunsill lejna. U fl-aħħar qegħdin jgħidu f'dan id-dokument ukoll illi Il-presidenza kompli il-ħidma intensiva fuq il-proposti immirati għal approċ ġenerali parzjali, ma nafx tfisser parzjali ġenerali, inħosli dawn huma żewġ termini in kontradizzjoni, ma fl-istess ħin anki dialogu informali mal-Parlament eh, Ewropew eh, u l-proċeduri kollha settorjali se jiġu segwiti. Dawn dan mhumiex dialogu in informali, dawn huma portafolli ta' kodeċiżjoni u aħna rridu nisħu fuq il-fatt li huwa importanti li nibdew negozjati u mhux se jkollna dialogu nitkellmu informali u briefings, hemm bżonn nibdew negozjati formali importanti. Grazzi. Grazie. Grazie. Farm. Eh, Onorevoli Farm. Dan huwa l-lingwaġġ li ħan fil-Presidenza Ċipriota fuq dan il-punt. Eh, issa eh, ngħaddu għasu Durand. Grazzi President. Jiena naħseb il huwa importanti illi din kwistjoni li trattawa sow eh, kwistjoni delikata fuq il-MFF. Jiena nappoġġa l-linja eh, illi ġi sviluppata minn annu Gianluco anki mill-President. Eh, meta wieħed is l-importanza illi inżommu ir-rabta eh, l-iktar eh, possibbli bejn l-MFF u l-own resources. U naturalment, meta nitkellmu fuq il resorsi propri, anki il-FTT, aħna nafu x'jaħseb il-Kunsill fuq dan is-suġġett, anke jekk qed nistennew proposta minn tal-Kummissjoni fuq il-inizjattiva imsaħħa fuq kooperazzjoni msaħħa. Irridu naraw il- proċeduri biex nkunu nistaw mbagħad nappoġġaw uh, anki eh, istetat ġodda fuq uh, il-rapport intermedju fuq l-MFF. Hemmhekk nistgħu nappoġġaw formalment Umbat il-komplement se jkun dikjarazzjoni eh, bil-fom b'effetti limitati. U li nkunu maqudin din il-linja. Aħna nisegwu l-Komissjoni nappoġġawha fil-proposta taħħa li zom eh, eh, il-kwistjoni e, tal-MFF. Li assolutament indispensabli. anki jek imbagħad wara se jkun insegwa pratikament ġima wara l-oħra meta wieħed is l-iżviluppi li għet nistennew u anki talbi ġodda li se nirċevu bil-grupp ta' kontat. Eh, Grazie Isabel. karika. Minna ħati għaj mistoqsija, għax jina naqbel ma' l-kommenti li għamlu kollegi, ta' għabli jina għetni referi għall-interessi tal-presidenza ċipriota, ċo l-pjaniet li għanda f'moħħa il-presidenza. Naturalment, eh, fil-elementi ta' negotiating box em eh, il-proċedura ta' kodeċizjoni mal-parlament. Naturalment, hemm anki element ta' kooperazzjoni, pero fuq dak li għandu xaqsam ma' own resources. Jena rajtom il-konklużjonijiet tal-Kunsil ta' 29 ta' ġunju, pero xiktar nistaw nistennew eh, minn din is-siċur ta' eh, presidenza ċipriota, naħsbu verament li se namlu progressi, jew eh, forsi il konklużjonijiet tal-Kunsil huma diġa il-punt ħari ta' din is-sitwazzjoni fuq il-ħidma, fuq il-pjan ta' ħidma eh, tal-presidenza ċipriota, se jkunem hemm toħra, jew se jkun hemm passi bejn rappresentanti tal-presidenza tal kunsil se jkun hemm anki passi lejn il komissjoni Ewropea biex tippreżenta proposti jew se jkun hemm talba għal biex jkunem appell għal biex jkunem din il-kooperazzjoni msaħħa. Mela fuq dan il-punt. Iva, dawn huma il-mistoqsijiet li jina għandi f'moħħi eh, namel il-presidenza ċipriota. Fuq risorsi propri, situazzjoni hija ma nafux se jiġri. Il-Kunsill Ewropew ma tkellimx fuq din il-kwistjoni, l-Ekofin iva tkellem. Em, xifti delegazzjoniet li qed jgħidlu ma jistawx jaqblu mal-ħolqien tal-FTT eh, l-uniku punt, dan huwa l-uniku punt tal-own resources li eh, tkellimna fuqu, però aħna ma konniex qed nistennewa dinu naturalment situazzjoni anki pożittiva minn naħa m'hemmx delegazzjonijiet disa delegazzjoniet u forsi anki oħrajn iktar fil-futur għalu li minnaħa tagħhom jisir meta se jsir se jimplementaw din il-FTT. U f'daqqa waħda il-Komissjoni Ewropea tat ir-reazzjoni tagħha u qalet illi jekk tassa bħal taxxa bħal di tinħolo fil-kooperazzjoni imsaħħa ċoħe proċedura li prevista mit-trattat ta' lisbona allora Komissjoni Ewropea tipproponi illi it-tul minn l-FTT parzjalment jista' jiġi konsidrat bħala own resources ġodda. Din is-sitwazzjoni eh, wieħed irid jippreċiża iktar politikament u t-tieni wieħed irid jistudja daqsxejn iktar fil-font legalment. Pratikament tista' issir il-kooperazzjoni eh, imsaħħa billi tibbażaruha fuq din il-own eh, resources u jekk huwa affermativ il e risposta Allora f'dan il kas riżorsa li ġejja minn taxxa ġdida f'ċerti pajjiżi u mhux f'pajjiżi kollha, il-pajjiżi li jieħdu sem fil-kooperazzjoni msaħħa, però peress illi miex taxxa fuq eh, livell europea, Ewropew eh, ma 27 membru tista, jist, tista tkun konsiderata anki bħala risorsi propria din hija kwistjoni legali eh, kwistjoni ġuridika sa ċertu punt kien hemm żviluppi iktar pozitivi fuq dan is-suġġett milli fuq il nefqa Imma naturalment tibqa punt eh, ta' mistoqsija eh, illi għadu ħaj u li se namluħ lill-presidenza eh, ċipriota u mux li kummissjoni naturalment. Infatti, kif edin jgħajdu il rapporteur eh, u kif qal anki kif qalet anki l-Onorevoli Duran, il-risorsi ġodda propri miex biss din il-kwistjoni tal-Kommissjoni, eh, anki il-kwistjoni tal-VAT, imma jekk ma nkunux nistaw naqblu fuq din l-ewwel proposta tal-Kummissjoni, allura nitolbu l-Kummissjoni biex tagħmel proposta ġdida illi tista' Eh, tiħu l-post tal-proposti preċedenti jekk ma jkollhom suċess. Allora aħna nistgħu eh, insegwu din il-linja. U fuq dak li għandu xaqsam mal-kalendarju, aħna nibqaw eh, fuq il-pozizjoni tagħna ewlenija. Jekk aħna naqblu f'Diċembru fuq il-kalendarju u aħna lesti napoġġaw din l-inizjattiva jekk ma jkunx hemm il-ftehim tagħna fuq risorsi ma jistax ikun hemm ftehim fuq il-nefqa' dan huwa ċar. U jena <laughs> ma nafx se jiġri specialment meta il suġġett ta' risorsi jaddi eh, fidejn il-Kunsell Ewropew. Għalix fil-fat sa' kem nibqaw fuq livell tal-Ministri tal-Budgets, għal-umma naturalment jishtiqu jirbħu eh, kull eh, kull ma jistaw, naturalment f'ċerti pajizi hemm anki prinċipji politiċi, ma normalment fil-pajizi li huma favur tal-ħalqin tal ħolqien ta' din il-taxxa FTT, il-Ministri tal-Finanzi l net ikunu edin jimmiraw biex inaqsu kem jista' jkun il-kontribuzzjoni tal-budget nazjonali għal-budget Ewropew. U ħal oħra, eh, irridu anki eh, jitkelmu fuq l-own resources li jiġu minn din il-taxxa eh, tal-FTT biex ikunu jistaw jifinanzjaw biss il-ħtiġijiet tagħhom nazjonali Naturalment f'ħafna pajjiżi hija biex inaqsu il-deficit nazjonali li għandhom. Allura, fi Franza, per eżempju, meta eh, wieħed irid jirbaħ eh, eh, f'wis battalji, nistgħu ngħidu li ma nistgħux ikollna biex ngħidu hekk bil-Malti Eh, illi nkunu illi konna kollox li nirbħu fuq kull front. Jekk l-għażla <laughs> eh, kif jgħid il-Parlament mill-bidu net, kif għadna anki f'intervenzjonijiet tagħna, kemm formali kif ukoll informali, pubbliċi privati, eh, oralment u anki bil-miktub, jekk il-pozizjoni ħatkun dik illi nużaw il-risorsi propju biex innaqsu l kontribuzjoni nazjonali, allora irridu najdu l-istati biex eh, eh, f'kull mezz dawn il-own eh, resources jekunu jistaw jiservu biss għal budget nazjonali. Għal daqstan se jnaqsu l-budget nazjonali lejn il-kontribuzzjoni lejn l-Unjoni Ewropea, lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea. Imma l-Ministri tal-Finanzi ma jistawx jirbħu f'kull każ, jistgħu jirbħu f'każ wieħed minn dan. Dan huwa raġunament illi hemm eh, eh, eh, Ministru tal-Finanzi ma jistax jifhem, forsi tina <laughs> problema ġenetika, specialment meta niġu għal funzjonarji tal-budget u tal-finanzi. Jena meta kont ministru tal-finanzi ma, ma, ma, ma nexilix nifema dil-ħagġa, ma twara kienem bidla, eh, bidla anki fil-pozizjoni tiegħi u, wasaltaw nek u issa nifmu. Meta wieħed jifissa għanijiet għal biex Katar e, et Kabir u biex naslu għal e, Unjoni Ewropea skont il-programm e, għasal 2020 u meta wieħed is illi wieħed irid jagħmel tfaddil nazzjonali fuq il-budget nazzjonali, allura hemm soluzzjoni ċoe illi wieħed joħlo risorsi ġodda biex il-budget Ewropew jkun jista e, jieħu iktar u biex ikun hemm fil-budget massa kritika neċessarja biex nigarantixxu l-effettività ekonomika u fl-istess ħin innaqsu il-kontribuzzjonijiet tal-budgets nazzjonali lejn il-budget Ewropew. Sissa aħna għadna ma tal-nix f'dan it-tip ta' raġunament fin-negozjati tagħna il-presidenza daniza minkejja il- il-fat li il-Danimarka hija kontra l-FTT, aċċettat li taħdem fil-grupp ta' ħidma fuq l-FTT u dana permettina nimxu l-qoddim iktar mill-li stennejna fuq dan il-negozjat, li <laughs> bla dubju huwa negozjat diffiċli. U, u, u naħsbu li fl-aħħar mill-aħħar u bad se jkun iktar punt diffiċli. Mela, kollegejn fuq fuq dan il-punt tan-negozjat. Fuq il-MFF, hemm ħafna punti oħrajn fuq l-aġenda, nitkellmu iktar eh, fil-font bejn il-koordinaturi mbagħad fil-plenarja minn settembru l minn settembru wara settembru. mbagħad ikunu nistgħu naraw b'mod aħjar kif nistgħu naħdmu l-presidenza ċipriota Umbaħt fuq kif il-Konsil ikun jista' jagħtina spjegazzjonijiet u preċizazzjoniet u kommenti fuq il-kalendarju. Mela istan nistgħu ngħaddu għal tre rapporti illi diġa ġew preparati minn Eglund u li hawnhekk eh, se jitkomplew minn dak li ġi warajh fil-riċerka. Mela kollegi, niproponi jissa li nippreżentaw it-tlet rapporti flimkien Torvalds. Norganizzaw ku diskussjoni konġunta fuq it-tlet rapporti li huma marbutin flimkien. Thank you, Mr. Chairman. Grazie, President. Jena kontent ħafna li nista' inkompli il-ħidma illi beda il-kollega tiegħi, il-predeċessur tiegħi. M'għandix l-istess faxxinu li għandu l-kumitat tal- il-resident tal-komitat u jina mux introduċi suġġett kif fissoltu introduċi hu, ma sajna mella l motijaj It-tliet punti huma marbuta ħafna fl-imkien. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni ta' proposta eċċellenti li wkoll tirrifletti dak illi għal il-parlament ġifiri zida fil-fondi riċerka, innovazzjoni u n-promovu biex l-istati membri jżidu l-investimenti tagħhom fl għaj permess ta' sinerġiji dwar il-Horizon 2020 għandi tlet suġġerimenti jiena nixtieq nindirizza il-riskju inerenti tal-koeżjoni u l-eċellenza mal-filosofiji tagħna. L-eċellenza dejjem għandha tkun il-prinċipju ewlieni. Fuq nota oħrajna naħseb illi rridu naħsbu dwar il-klassifiki tal eccellenza għaliex huma dejjem jiksbu għaxar punti huwa diffiċli naraw minu l-aktar eċċellenti. Għal daqstant forsi l-affarijiet irridu jkunu aktar ċari. It-tieni biex niggarantixxu li l-pajjiżi li m'għandhomx koeżjoni mhumiex eżentati mill-appoġġ tagħna U għalek għanna n u il-kamp ta' applikazzjoni biex ninkludu envelop kbir ta' proġetti ta' infrastruttura u riċerka li IT għanda tinata kapacità sħiħa biex turi xissarraf u nissuġġerixxu illi eh, huma għandhom jiksbu nofs il-flus fil-bidu mbagħad naraw kif jikampaw, naħseb li din miex idea tajba unek. Għalix din turi illi aħna ma nafdawomx, għal daqstant, aħna u li natuwa mis-somma siħan bat narawx nistaw namlu. Jiena wkoll nixtieq nisħaq dwar l-importanza ta' simplifikazzjoni, nillimitaw l-ispejjeż amministrattivi, naraw l-istejtu status tal-SMEs u nisħu dwar il-riskju ta' xkil ta' suq. Issa dwar il-parteċipazzjoni. L-eċellenza hija l-prinċipju ewlieni hawnhekk fil-menta wieħed u tlettax u importanti li jkun hemm flessibilità dwar ir-regoli speċifiċi ta' finanzi il-proġetti il-proġetti huma differenti u nafu li hawnhekk hawn emendi ta' riċerka, semplifikazzjoni ta' proċeduri ta' finanzjar huma importanti wkoll Aħna spiss nkunu akkużati li ma nkunux effiċenti imma dawn l-akkużi huma bla bażi dwar ir-juretem l-eċellenzi huma misħuqa f'emendi 4, 8, 17 u 13, simplifikazzjoni tar regoli fid-9 u fl-10. Għanna nallokaw ċertu fondi biex nevitaw illi ikun hemm spejjeż li ma nkunux antiċipajnihom kif rajna qabel. Nenfasizzaw ukoll dwar l-iżvilupp u reatturi effiċenti nafu li dinja kontroversjali. U il-Ġermaniżi m'għandhomx l-istess fehma hawnhekk. Fir-rigward tal-iskadenza tal-emendi din hija nhar it-tnejn, aħna nistgħu nsobbu ħerqana li naraw x'inhu l-kummenti tagħkom. Forsi ser ikonna bżonn aktar żmien hawnhekk mis-soltu. In-nuqqasijiet kollha Uma, tor tiegħi u mhux torta tal-predeċessur tiegħi. Jiena se nipprova nagħmel l moti tiegħi u xekk. Grazzi kollega għal prezentazzjoni modesta tijak għal ħidma tijak għandek raġun li tisħaq dwar eħtieġa illi nistabilixxu proċeduri sempliċi illi għandhom jgħinu il-ftejjim dwar ir-riforma, dwar ir-regolament finanzjarju, negozjati twal U fl-axħar, bilna unek l-onorevoli Gressler għamlet bieċa xogħol eccellenti, imma għanna naslu għal regolamenti issa dwar il-bosta programmi ta' riċerka. L-onorevoli Fan biex jitkellem. Iva, jien għandi xi rikjesti, grazzi lill-membru l-ġdid tagħna għall-preżentazzjoni tiegħu. Jiena tlabtek li l-ekol is-sekretarjat dwar il-problemi li għanna fil-gwar ta' xie emendi. Il-membru u kol għadu kem jieħu taħt deħ dan il-dossier. Forsi nistaw nestendu l-iskadenza sa' tlieta wara nofsnar minn flok sa' tnejn għalix din tkun sew ta' siwi. Issa dwar il-kontenut. Jien għandi xi messaġġi. Din hija li kwa sekretarjat ukoll u forsi għanka rapporter. Sa fejna fien hemm bażi legali speċifika għal iter, imma din mhix inkluża f'dan il-pakkett. Kif se nindirizzaw dan il-punt hawnhekk? Forsi jkun meħtieġ il-Kumitat tal-Budget jam joħroġ b'opinjoni dwar il-bażi legali ta' iter. Forsi tista' tgħidilna x'in il-pożizzjoni tagħna hawnhekk. Għal din raġuni aħna nawkol xi tħassib dwar emenda 16 fir-rapport aħna maħni sguri illi dan huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nindirizzaw il-kwistjoni ta' ITER. Hemm ukoll xi premessi premessi sitta u seba' dwar ir-rapport Juretim. Fejn aħna irreferejna b'mod partikolari, b'mod espliċitu għal ITER u għanna xi dubji dwaru. Għal daqstant il-kwistjoni ITER nixtiequ li naġaw nittrattawha għandi xi messaġġi fi semmi shadow tagħna, is-Sinjura Edith Herzog, hija qed tistudja s-sikurezza nukleari fid-dinja reali hija tinsab delegazzjoni finalina fil-Litwanja u għalhekk ma tistax tkun preżenti hawnhekk imma qalt li illi għandha lan illi tfassal xi emendi. Uħut minnhom huma marbuta mal-priorità ewlenija ta' rapporter tagħna, jiġifieri id-diskussjoni dwar l-eċċellenza għaliex Aħna, apparti l eċċellenza naqblu li Naħtieġu din l-eċċellenza hawnhekk, imma rridu nsibu din ir-rabta bejn l-eċċellenza u l-koeżjoni biex nibnu dawn il-modijiet illi waslu għal eċċellenza f'dawk il-partijiet tal-Ewropa li għadhom ma waslux hemmhekk għaliex m'għandhomx l-Università ta' Oxford, m'għandhomx l-Università ta' Sorbonne, imma jixtiequ li jkollhom eċċellenza bħal din xi darba. U għalhekk din hija strateġija importanti. Hija trid tfassal xi emendi dwar dan eċċellenza mhux biss fir-riċerka ma anke fl-innovazzjoni. Ija tinsab ħerqana illi kollha diskussjoni dwar l-użu ta' strumenti finanzjarji f'dan ir-rapport. Ija ser tfassal ukoll emendi dwar dawn. Il-kwistjonijiet reġjonali, kwistjonijiet ta' koeżjoni u rabta mal-eċċellenza kif nistgħu nibnu eċċellenza għal ġejjin għal parti zvantaġġati tal-Ewropa naħseb li hija parti importanti wkoll. Hija wkoll ser titkellem favur zida sostanzjali għal qasam kollu tar-riċerka fir-rigward ta' seba' programm qafas fil rigward ta' simplifikazzjoni hija ser tfassal xi emendi speċifiċi dwar kif nistaw nindirizzaw l-ispejjeż tal-personal tal-istaff għaliex ovvjament hemm xi simplifikazzjoni illi hemmhekk nistgħu nagħmlu. Hija wkoll għandha lan li tfassal emendi dwar il-riskju tal-brain drain illi l-aħjar imħuħ jaħarbu mill-Ewropa. Hemm ċirkostanzi differenti għal partijiet differenti tal-Ewropa il hija trid iżżid il-kunċett ta' suq uniku għal riċerkaturi illi jista' jiċċertifika illi dawn l-imħuħ mhux qed jaħarbu biss mill-pajjiżi tal-Vant jew l-pajjiżi foqra imma hemm eh, ċirkolazzjoni tal-aħjar imħuħ li qed jitilqu minn pajjiżhom. Hija ser tfassal xi emendi wkoll dwar il-sem tal-SMEs fost oħrajn. Ser ikun hemm xi emendi f'isem il-grupp tagħna u f'isem Sinjura Herzog. Jiena xtaqt nintroduċi uħut mill-idea ta' Lenin, grazzi. Grazzi Goran dwar il-kustjonijiet illi interessat fil-bidu tal interventi tiegħek fil-rigward tal-iskadenza għall-emendi. Nistgħu nistenduha b'ġurnata iva. 17 ta' Lulju flok is-16 ta' Lulju. 17 ta' Lulju f'nofsinhar. Misser ikonna personal disponibli wara dik id-data u għalek ma nistaw xintawlu aktar. Imma jiva, 24 sija nistaw nintawlu għom. Il-test ġim qassam ftit tal-jemilu. Issa il-bazi legali ta' ITER. Ser nitrattawa din se naraw hemm xi bażi legali aġġornata jekk dan ikunu il-każ mela allura bħala kumitat għal budgets irridu nagħtu opinjoni dwar dan kif nagħmlu għal bażijiet legali oħra l narfu li ħolma jer talbi tal-kelma. President. L-ewwel nett kollegi jiena nixtieq nirringrazzja lil kollega l-Onorevoli Torvat Jiena ma tantx nejra li, ovvjament. Għax kien hemm aktar minn 4200 regoli li huwa kellu jindirizza fi ftit jiem u din hija xi ħaġa aktar milli komplikata u nixtieq nifraħlu għalix huwa irnexxielu jagħmel dan ma kienet ħaġa faċli l-Kummissjoni trattat ir-regoli ta' parteċipazzjoni fir-rigward tal-Ewropa 2020 kif ukoll f'dak li għandu x'jaqsam juretem. Meta aħna nindirizzaw il-kwistjoni ta' l-eċċellenza naħseb li aħna irridu inżommu ma' dak li qal rapporter mod partikolari jekk qed nitkellmu dwar proġetti infrastrutturali f'pajjiżi li m'għandhomx il-koeżjoni wkoll din il kwistjoni tal-finanzi tal-IT hija xi ħaġa illi mhix ser titħallas f'żewġ partijiet kif qalet il-Kommissjoni, kif proponiet il-Kommissjoni, ma żgur tiftakru illi dwar li IT dejjem sar hekk l-affarijiet ma jsirux passi differenti. Jena nixtieq nressaq xi proposti mill-punt di vista tiegħi. kwestjoni sostanzjali oħra hija illi aħna dan irridu nitrattawh mill-perspettiva tal-Kumitat għal budgets u mhux mill-perspettiva tal-Kumitat I3. E. Imma hawnhekk irridu nitkellmu dwar il-valur miżjud Ewropew, illi ta' ħaq ikun hemmhekk għal proġetti li qed niffinanzjawhom, ma rridux nissostitwixxu ir-riżorsi nazzjonali għaliex dan ma jżidx il-valur miżjud. Kif qedtilkom il-prinċipju ta' eċċellenza huwa importanti, u kol aħna dejjem ħsibna illi l-SMEs għandhom ikollhom aċċess aħjar għal proġetti għaliex din hija problema persistenti jekk l-SMEs ma jaqdux is-saħħa tagħhom ma' kumpanija kbira huma mhux ser ikollhom opportunità illi jieħdu sem fi proġett jew fi programm kbir meta nitkellmu dwar il-pagamenti Irridu naraw li kunem ċertezza dwar kif isiru dawn il-kalkoli meta jiġu imresqa riċevuti fost l-oħrajn jekk nispiċċaw il-qorti xi drabi dan jiġri għaliex aħna ma nkunux qbilna dwar min għandu jiffinanzja u kif. U għalhekk naħseb illi għandu bżonn għandna bżonn regoli ċari mill-bidunet u dawn għandhom japplikaw għal dak li għandu jiġi finanzjat u għal dak li m'għandux jiġi finanzjat. Għaliex kif jinsabu l-affarijiet bħalissa spiss jiġri illi nispiċċaw il-qorti. Frigwar ta' ITER irnamlu separazzjoni bejn il-Horizon 2020 u l-programm AFAS u il-budget propju ta' ITER. Għallix, jekk dan namluħ, menx għalfejn komplu għaddejjem bid-diskussjonijiet. ITER għandu jiġi finanzjat fuq bażi autonoma u mhux ikun parti minn programm ta' riċerka. Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-produzzjoni Ewropea li għandha tissaħħaħ. Aħna rridu nżidu l-kompetittività hawnhekk u meta nagħmlu dan irridu nibnu il-faċilitajiet ta' produzzjoni fiħdan l-Ewropa. Imbagħad irridu naqsu wkoll il-burokrazija din hija l-aħħar ħaġa li nixtieq nitkellem dwarha. Din irridu niksbuha għabbażi ta' regoli ċari u tondi. U mhux noqogħdu inżidu il-piżijiet amministrattivi, il-burokrazija. Spiss jiġri li kunem ħafna burokrazija marbuta ma' proġett individuali. Grazzi Monika l Isabel, Isabel Duron. Grazzi, President. Kif qalu l-kellima l-oħra, anka ħna nappoġġaw l-idea ta' zida sostanzjali f'dan il-programm taħt intestatura waħda Għal iter nixtieq illi il-fondi jkunu allokati apposta. Aħna wkoll irridu nappoġġaw l-SMEs, l-involviment tagħhom fil-programm u rridu nifmu illi jista' jkun hemm effett tal-iva hawnhekk għall ħolqien ta' postijiet tax-xogħol. Ser infaslu xi emendi dwar is-sostenibilità tal-proġetti u importanti illi l-għażla ta' suġġetti tkun waħda li titratta suġġetti li jistgħu jagħtu kontribut lill-ekonomija tagħna u l-mod ta' kif taħdem is-soċjetà. Grazzi, Salvador. Jina. Nixtieq nati l-opinjoni tax Shadow, is-Sinjura Carvalho, is-Shadow fih dan il-grupp tagħna. U dak li hija għanda xittajt fi rigward tal-EIT. Jien għandi ħames punti infatti li nixtieq naqralkom. Hija bħalissa tinsab fl-Istati Uniti u ma setgħatx tkun preżenti hawnhekk. Se għala dan bl-Ingliż. Dwar Horizon 2020 is-Sinjura Carvalho taqbel ma żieda fl-allokazzjoni budgetarja għal perjodu ta' seba' snin li jmiss. l it serija tira fondi privati settorjali u bekser isaħħaħ il-kapacità ta' innovazzjoni l-Unjoni Ewropea. L-azzjoni għandha ssir biex inżidu il-tħul fuq l-investiment tal-IT għanna nżidu il-numru ta' startups sostenibli u numru ta', ta personi li gradwaw. Teletnet l-eccellenza għandha tkun l-xprun ewlini għal-IT fil-waqt li nipromuovu li kunem aktar sem, aktar parteċipazzjoni biex nixprunaw l-eccellenza fl-Europa u koll dan jinkludi il-kunċett ta' stairway għall-eccellenza. Il-rabanet u importanti illi nizguraw li kunem implementazzjoni ta' simplifikazzjoni u miżuri ta' simplifikazzjoni fl-axar li IT għanda toħloq aktar sinerġija u tkun komplementarja kemm jista' jkun mal-fondi strutturali. Grazzi. Très bien. Merci beaucoup. Grazzi tassew. Issa, sinjuri. Nissuġġerixxi illi issa nispiċċaw dan id-dibattitu forsi xtieq jaġa tkellem rapporter jekk jogħġbuk. Malaj malajr. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd. il-kummenti kollha stajt nieħu nota tagħhom u nifimom Naħseb li ser naqdeħ diġijiet ta' kulħadd u jiena nisab ħerqan biex naħdem flimkien ma'kom għaliex jiena żgur illi matul dan il-proċess xi ħaġa ser nitgħallem. Grazzi, rapporter. L-iskadenza l-emendi ser narġan fakkarkom iż 17 tal-Ulju mhux is-16, is-17 tal-Ulju f'nofsinhar. Mbagħad nadottaw l-opinjoni fil-laqgħa tagħna fis-6 ta' Settembru u dan jgħaddi għal itre f'Ottubru jew Novembru u mbagħad jgħaddi għal plenarja f'Diċembru. Għandna tliet minuti li fadlinna għalhekk Nistaw naddu l-kelma l onervoli Suza. Għandek 3 minuti biex titkellem dwar punt numru 20, il-rapport tiegħek. Grazzi, signori. Il-koll tafu illi dan ir-rapport ġi infassal mill-kollega Miguel Portax illi ħallina f'April jina naħseb illi il-newsletter illi għanna it-tina taqsira tajba dwar dan is-suġġett iżda jien xorta xtaqt nisħaq dwar xi punti. L-ewwel net hemm xi stati membri illi jixtiequ jgħaddu mingħajr il-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni u fost dawn l-istati membri eh, qegħdin naraw illi hemm qed jawtorizza dan il-fond Dan il-font mhux wieħed strutturali imma huwa font importanti fi żminijiet ta' kriżi u illum huwa da aħna ser nivvutaw dwar dan il-font u Spanja, Danimarka, għaliex f'dawn il-pajjiżi hemm sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Dan għandu effett żgħir fuq il-budget Ewropew iżda dan huwa font illi jista' jagħmel differenza. Alla stant huwa importanti illi permess ta' dan il-font aħna nitrattaw is-sitwazzjoni tal-ħaddiema li għandhom kuntratti fuq perjodu qasir jew medju ta' żmien illi tilfu l-post tax-xogħol tagħhom. Fir-rigward tal-agrikoltura hemm xi problemi speċjali illi jridu jiġu diskussi fih dan il-Kumitat Agri minn persuni kwalifikati u din l-opinjoni tiffoka dwar l-esklużjoni tas settur tal-agrikoltura mill-kamp ta' applikazzjoni għaliex ma jkorrispondix għall-anijiet ta' regolament. Jina u koll nishtiq nitkellem fil-qosor dwar il-fragilità ta' regolamenti li qed imexxu l-fond bħalissa. Aħna naħsbu illi aċċess għal fond għadu bax minħabba il-kriterji ta' eligibilità. Bekk il-fond mhuwiex daqshekk attrajenti għal ċertu setturi tal-Unjoni Ewropea, bħal pereżempju ċipru. Sa mill-2007 għada ma talbitx illi tikseb għajnuna permess ta' dan il-fond, aħna naħsbu illi għanna naqsu il-limitu massimu minn 500 għal 300 impiegat f'SMI għall eleġibilità ta' assistenza minn dan il-fond. biex bekk dawk il-pajjiżi li għandhom SMEs żgħar ħafna ikollhom aċċess aħjar għal dan il-fond. L-implementazzjoni wkoll kienet waħda li saret bil-mod bejn 18 il-xar sa sentej fuħut mill-pajjiżi. Dwar l-impatt dan għandu jiddiskutih il-Kumitat għal-Budget Mem lebda setta lokazzjonijiet speċifiċi għal dan il-fond, aħna naħsbu li għandu jkun zawna ħar tliet snin kien hemm 30,000 li kienu disponibbli. Aħna naħsbu illi hemm bżonn ta' żieda biex bekk il-fondi jkunu jistgħu jkunu disponibbli ħalli meta jkun hemm xi applikazzjoni jkunu jistgħu jinħarġu l-flejjes. Bekk inkunu nistgħu nwieġbu aktar malajr għall-applikazzjonijiet. Dawn huma n-nuqqasijiet fil-font. Nuqqasijiet illi aħna identifikajnijom flimkien mal-membri l-oħra tal-Kumitat. Aħna naħsbu wkoll illi minnaħa l-oħra dan il-font għandu ħafna affarijiet tajbin, ħafna affarijiet pozittivi, għaliex permess tiegħu nistgħu nitrattaw sitwazzjonijiet ta' emerġenza u sitwazzjonijiet diffiċli huwa strument li huwa flessibbli u bekk ikun jistgħu jiġu nfasla soluzzjonijiet skont il-ħtiġijiet ta' ħaddiema individwali pereżempju. Jiena nemmen illi hemm ħafna aktar punti pożittivi f'dan il-fond milli hemm nuqqasijiet. L-aħħar punt tad-dibattitu. Għanna skadenza l-emendi iż-17 ta' Lulju. U għalhekk dwar l-emendi ma nista' ngħidx eh, għalis ovvjament. Iżda jiena u l-grupp tiegħi nisabu ħerqana li nidiskutu emendi possibbli flimkien ma' membri oħra ma' gruppi oħra u l-est li nidiskutu wkoll emendi ta' kompromess minn issa sa' 17 ta' Lulju biex bekk il koll inkunu nistaw natu l-kontribut tagħna biex dan il-fond inżommuh fi żmien ta' kriżi speċjalment. Grazzi, grazzi għajt il-President, qed nara li ħafna kellima li jixtiequ jitkellmu, s sur Darden mod partikolari, iżda issa jkun għaliex saru nofsija. U kif qalet is-Sinjura Alda Suza fir-rigward tal-iskadenza għall-emendi 17 ta' Lulju f'nofsinhar Il-vot għall-opinjoni tagħna fis-6 ta' Settembru l-adozzjoni ta' rapport ewlieni fil-Komitat ewlieni f'Ottubru imbagħad aktar tard fil-plenarja min jixtieq jitkellem jew iressaq mistoqsijiet nissuġġerixxi li tagħmlu dan b'mod bilaterali mal rapporter wara illi tintem din il-laqgħa biex il ir-rapporter tkun tista' tqis it-ħassib tagħkom. Skużawni ma ma nistgħux nagħmlu dibattitu issa. Naġġornaw it-seduta nixtieq nfakkar il-koordinaturi illi aħna ser naġgħu niltaqgħu fis-satejn f'din il-kamra rigward tal-laqa tal-Kumitat għal-Budget dinija fit-tlieta hemmhekk ser niddiskutu l-aġenziji mit-tlieta sal-erba. Grazzi. Il-laqa hija sa ġurnata.